Din is-sessjoni aħna tniftħu id-disa edizzjoni ta' waħda mill-iktar eh, avvenimenti annwali importanti l-Open Days tal-Parlament. Nilqa rappresentanti kollha tar-reġuni, tal-bliet u kull eh, msieħba tal-politika ta' koezjoni li qed jieħdu sem fil-Open Days tal-2011. Nħares qudiem biex ikolli dibattitu tajjeb magħkom u jiena konvinta li dan id-dibattitu ser Ikompli isaxħa il-viżjoni komuni tagħna ta' politika ta' koeżjoni u tina impuls b'saħħtu għal aktar azzjonijiet. Nixtieq nilqa minn qalbi il-President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Jerzy Buzek, President tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Jose Manuel Barroso, u fisem il-Presidenza Pollakka il-Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali, is-Sinjura Elizabetta Binkowska, Eh, eletta bħala senatur, Mercedes Bresso, president tal-Kumitat tar-Reġuni, u l-aħħar iżda mhux l-inqas Johannes Hahn, il-Kummissarju għal politika Reġjonali. Eżiz ħbib, kull sena permezz tal-Open Days l-Ewropa tikkonferma l-importanza kruċali tal-dimensjoni lokali u reġjonali. L-importanza ta' dinamizmu Ewropew li jista' jiġi mis-saffi l-iktar baxxi tas soċjetà jiġifieri r reġuni l-bliet u l-irħula. Il-promozzjoni ta' governanza għaqlija ma' subija pan l-autoritajiet lokali u reġjonali, ma' soċjetà ċivili, ma' negozji u l-akademiċi. Kull sena bejn dawn it-tlet istituzzjonijiet il-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat ta' Reġuni, kif ukoll il-Parlament Ewropew, aħna nażlu bir-reqqa s-suġġetta għal laqatana. U miex ta' staġib li din is-sena hawnhekk inġbarna biex naraw x'nistgħu nagħmlu flimkien sabiex inkatru it-kabbir li aħna l-Ewropej tant għandna bżonn. Ħana toħarsa lejn l-aqwa mezzi u modi kif nistgħu nħadnu l-politika Ewropea ta' koeżjoni għal mobilizzazzjoni b'saħħitha tal-investiment privatu pubbliku għal-ġejjin Ewropew. Għanna bżonn tkabbir li ser wassanna iktar lilin minn dak li kellna qabel il-kriżi. Tkabbir li ser wassanna għal kisbiet ta' produttività u kompetittività. L-Ewropa għandha bżonn tkabbir sostenibbli u biex din tibqa' tkun sostenibbli tkun eh, intelligenti, sostenibbli u inklusiva. U Dan ġej fi żmien fejn il-pakkett leġislattiv għal-2014-2020 tal-politika ta' koeżjoni tressa mill-Kummissjoni u tpoġġa fuq il-mejda għal riflessjoni u għal ftehim. F'dawn l-aħħar sentejn aħna fil-Parlament Ewropew ħdimna brabta sfiqa mal-Kummissjoni li qed ittina l-opportunità biex insibu qbil nittamaw mal-arkim jista' jkun. Relazzjonijiet tajbin mal-Kumitat ta' Reġuni ser ikunu ovvjament tajnuna għal dal-proċess kollu. Il-Parlament palma tafu se jagħmel kodeċiżjoni mal-Kunsill fuq l qafas regolatorju ġdid għall edizzjoni li jmiss ta' politika ta' koeżjoni u hawn nixtieq nesprimi t-tama tiegħi li d-dinamiżmu u l-impenn tal-Presidenza Pollakka ser tittieħed imbagħad mid-Danimarka u Ċipru il-Kumitat Reġi tal-Parlament diġa beda x-xogħol tiegħu ma' trojka. Il-politika ta' koeżjoni hija politika ta' investiment u dan se ntennuh bosta drabi darba wara l-oħra fil-jiem li ġejjin. Hija intelligenti, hija sostenibbli u hija inklusiva tkabbir, iżda il-mod kif hija mfassla u implementata mill-Kummissjoni Ewropea u l-koll fostkom fuq il-post tfisser li hija politika bbażata fuq il-fiduċa. L-Ewropa għandha bżonn il-fiduċa biex tibda mill-ġdid u tkattar tkabbir. Il-politika Ewropea ta' koeżjoni ser tkompli tinvolvi l-kulħadd, l-akademiċi, n-negozji, l-NGOs, il-bliet, irħula, il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej fi sforz komuni għal tkabbir kompetittiv li ser ikattar l-impjiegi sostenibbli u kwalità aħjar tal għajxin Nilqakom għal darboħra ntikom merħba u nistaqsi l president tal-Kumitat ta' Raġuni, Sinjora Bresso, u mbagħad il-Kummissarju ħan għal l-indirizzi ta' ftuħ tagħhom jekk iġobhom. Grazie Danuta. Grazie Danuta, minna ħatijaj. Nsellem u koll il-presidenti l-Onorevli Ministru u l-membri tal-Parlament Ewropew, tal-Kumitat ta' Reġuni, kif ukoll l-mistiedna kollha li qegħdin hawn fostna. Huwa ta' pjaċir kbira lija li fisem il-Kumitat intikom merħba hawnhekk għal din is-sessjoni ta' ftuħ ta' disa ġimgħa tal-Open Days li hija fl-istess ħin tal-plenarja tal-Kumitat ta' Reġuni. Politika ta' koezjoni dejjem qiegħda fil-qofol ta' dibattiti tagħna u r-riflessjonijiet tagħna tal-Open Days u din is-sena se tkun dejjem aktar għaliex qed niltaqgħu hawnhekk ħames tiem wara l-adozzjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-abbozz ta' pakkett leġislattiv. Grazzi l-ewwel qabel kollox għal tenuta Hubner għal poċ tagħha li permettja li niltaqgħu hawnhekk f'dan l-emiċiklu u grazzi wkoll il-President Buzek u President Barroso, il-Ministru Bienkowska għall prezenza tagħhom u għall-interventi li ser jagħmlu lum. F'dan il-bidu ta' ħarifa tal-2011 kuljum qed ikun hemm aħbarijiet ħżiena fuq livelli differenti, mis-swieq finanzjarja, l isbilanċi tal-budget u kwistjonijiet monetarji, l-prospettivi ta' l-ekonomija, għat u esklużjoni. Llum aktar minn qatt qabel nħossu li l-Unjoni Ewropea tidher li hija kapaċi ta' front tal-problemi u s-sostni bil-bihġara moċċar il-valuri u l-metodi ta' ħidma li huma tagħha. President Barroso dan għattu moċċar il-ġimgħa li għaddiet Il-messaġġ tiegħek naħseb li ntlaħaq ntlaqa mill-membri tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Kumitat ta' Reġuni mbagħad min-naħa tagħhom jaqblu ma' dan il-messaġġ u jappoġġaw. L-istrateġija tal-Ewropa 2020 uritna t-triq li rridu nieħdu u issa rridu niggarantixxu li jkun hemm riżorsi finanzjarji meħtieġa sabiex ikun hemm tal-inqas budget bħal dak li ġi propost sa 1.05% tal-GNI. U fil-perspettiva ta' dan l-abbozz ta' budget u aktar importanti l-importanza tal-koezjoni fil- fil-aspetti soċjali, territorjali u eh, ekonomika u is bħala vantaġġ għall-Unjoni Ewropea. Hija ġa meħtieġa biex nigarantixxu l-kompetittività ekonomika tagħna fil-kuntest ta' globalizzazzjoni iżda anke il-saħħa tajba tad-demokrazija tagħna u l-kwalità tajxin tal-ċittadini tagħna. Għalhekk ma rridux noqogħdu lura billi namlu stampa ġenerali reali u kompleta ta' raġunijiet ta' diffikultajiet tal-Ewropa ta' bħalissa u kontra ta' dak li qed isostnu oħrajn biex niġġustifikaw imġiba li l lura fuq l-interessi nazzjonali, l-Unjoni la tħoss li rritu kunem hemm politika ta' kożjoni żejda jew nkella politika ta' kożjoni li hija ġeneruża wis. Hija vittma sfortunatament ta' diżugwaljanzi soċjali u ta' tħul u kif ukoll problemi oħrajn fil-bliet u l-irħula li kol madmura tidin jiżdiedu. Bħala rwol tagħna ta' rappreżentanti lokali u reġjonali aħna l-ewwel li jkollna nieħdu Eh, deċiżjonijiet tal-valur tal-importanza tal-politika ta' koezjoni u tippermetti qabla ma' politika oħrajn tal-Unjoni Ewropea li tagħmilha viżibbli l-Unjoni Ewropea fuq livell ta' territorju, ta' ċittadini tagħna biex nagħtu tweġibiet siwja għal ħtiġijiet tagħhom. Barra minn hekk hija l-unika politika ta' żvilupp u ta' investiment li tista' twassal biex namlu tajjeb għall effetti negattivi ta' suq intern u li nejnu l-partijiet reġjonali biex jilqaw l-opportunitajiet li jħorġu. Fi żmien ta' kriżi għalhekk huwa iktar meħtieġ id-doppju għaliex dan jiggarantixxi opportunitajiet il kulħadd, speċjalment dawk li ntlaqtu bl-aktar mod aħrax u biex nappoġġaw l-impenji li fi żmien medju rridu wasluna lura żvilupp li nużaw inqas enerġija li jkun aktar innovattiv qabel ma nisħaq l-innovazzjonijiet pożittivi jiena nixtieq ngħid li jiena diżappuntata fuq punt partikolari għaliex bħalma jiġri fil-korrida fil-meta jkun hemm it-toru jkun hemm il-maktur aħmar u d u din hija l-ekonomija tagħna u l-problemi marbuta magħha u għalhekk irridu qogħdu ngħidu li aħna diżappuntati għaliex il- kumitat ta' raġuni kif ukoll il-Parlament Ewropew l-opinjonijiet tagħhom bħal ta' msieħ boħrajn ġiet injorata. Il-Kumitat ta' Raġuni jgħid li ma jistax jiċċetta li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkomplu jħallsu ares tal-konsegwenzi tan-nuqqas ta' kapaċità tal-gvernijiet nazzjonali li jwettqu l-obbligi tagħhom li huma obbligi fil-qafas tal-EMU. Fi żmien ta' kriżi kif nistgħu nagħmlu tajjeb u niġustifikaw dawk l-investituri li ħalsu minn butom biex waslu għal kabbir u biex ħarġu l żaza u biex jagħmlu tajjeb għal rizorsi tal-fondi soċjali li jkunu nqas imħarsa pereżempju mal-bdiewa jew minn oħrajn li jirċievu għajnunijiet diretti. Anke jekk il-proposta attwali tiftaħ triq beraħ għall approċċ aktar ta' kollaborazzjoni xorta waħda nħoss li fin-negozjati li għadhom jibdow aħna rridu nleħnu l-vuċi tagħna. Malar malar nixtieq insemmi l-aspetti pożittivi li huma ħafna. L-ewwel nett huwa l-qafa strateġiku komuni li laqqa flimkien il-ħames fondi li saħħu l-politiki differenti u dan il-qafas jider li qegħdin jwassal l-aktar semplifikazzjoni, speċjalment it-tisħiħ ta' l-aspetti multisettorjali. Tini punt huwa r-rikonoxximent ta' sħubija mal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-introduzzjoni tal-prinċipju tal-governance fuq livelli differenti fil-qafas tal-kontratti ta' sħubija kif ukoll tal-programmi operativi. Napprezzaw ukoll l-sforz ta' semplifikazzjoni li hemm fir-regolamenti li ġew proposti. It-tielet punt huwa il-dimensjoni territorjali li qed tissemma fil-kontratti ta' sħobija permess tal-koordinazzjoni tal-ħames fondi, appoġġ integrat ta' dimensjoni territorjali il-territorji li huma mbeda speċjalment minħabba l-aspetti ġeografiċi kif ukoll il-prinċipju ta' territorjalità tal-esklużjoni soċjali u ta' faqar. Ir-raba punt huwa l-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' reġjoni, ġifieri raġuni, ġifieri reġuni li qegħdin fit-tranzizzjoni, l-ħames huwa l-Fond Soċjali Ewropew fil-politika ta' koeżjoni bil-prospettiva ta' allokazzjoni skont ir-reġuni. Is-sitt punt huwa t-tisħiħ tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea li fiha bosta strumenti varji u rikonoxximent li għenda ruolo u fl-innovazzjoni tal-governance fuq livell Ewropew. U seba element pożittiv l-aħħar minkejja li huwa ta' staġib minn tagħna huwa l-kondizzjonalità interna. Aħna nħossu li tista' tkun saħansitra strument importanti l-autoritajiet lokali u reġjonali l kontroll tal-istati membri u li turi li aħna l lesti naċċettaw il-kondizjonalità għal suġġetti u għal kompetenzi li tassow għanna. Mod partikolari aħna nemnu li pereżempju l fond Soċjali Ewropew huwa importanti li jappoġġa proġetti ta' ġlida kontra l-esklużjoni u l-allokazzjoni minn ġdid fuq il-post tax-xogħol u li nkun nistgħu ngħidu li ħafna drabi l-liġi nazzjonali jkollha pożizzjoni differenti. Sinjuri, mhumiex l-ftit minuti li ħadd ta' introduzzjoni ta' diskors tiegħi li jistgħu jqisu l-punti kollha ta' suġġett tant wiesa dallum il-ġurnata qegħdin Uddim din l-opportunità fisem il-koll, fisimkom il-koll nuru l-pozizjonijiet tagħna l-presidenti tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Ministru responsabbli għall presidenza Pollakka għall politika reġjonali u anke lill-Kummissarju l-President tal-Kumitat Reġi tal-Parlament Ewropew u naħnatmu magħhom fix-xhur li ġejjin sabiex niksbu riżultati aħjar minn dawn il-proposti ma nistax, kif kontent najt, ma namilx ġabra fil-qosor tal-pozizjonijiet li l-Kumitat tar Reġuni beda ifassal, beda jidħol fid-dettal tagħhom u fil-ġemat li ġejjin ser jibda u koll ressa b'mod formali. Nirringrazzjakom il-koll li kom li għedin prezenti għawnek u grazzi tal-għedin għawnek f'dawn il-jiem li għalina u ma il-jiem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 Ovvjament se jkun hemm l-opportunità li jiena nitkellem f'aktar dettal dwar il-proposti tagħna. Taqtni din l-opportunità sabiex nitkellem fisam il-Kummissjoni Ewropea nilqakom il-kol għal din il-laqa. Grazzi lill staff kollu tiegħi, lit-tim tal-li organizzaw dan l-avveniment. Qegħdin nissaħħu ma' kuljum jum li għaddi u din Dan huwa l-iktar form importanti fid-dinja għal politika reġjonali. Għanna ħbib minn reġuni oħrajn madwar id-dinja illi ġew iżuruna. Bil-110 seminar li organizzajna u ovvjament skont il-politika tagħna ta' deċentralizzazzjoni hemm 250 avveniment paralleli ieħor qed seħħ fl-Unjoni Ewropea. U għal daqstant, Dan jammonta għal xi 25,000 persuna fil-jiem li jmiss illi se jkun qed jiddibattu kif se jkollna svilupp sostenibbli, inklusiv u intelligenti għal Ewropa fil-reġuni u fil-blit fl-Ewropa u kif nistgħu ninvestu f'dawn ir-reġuni. Reprezentajna proposta ta' regolament illi tkopri dawn l-aspetti kollha u xtaqt nieħu din l-opportunità sabiex nesprimi il-fatt illi hemm numru ta' punti li se nkunu qegħdin niddiskutu fix-xhur li ġejjin kif issemma miċ-ċer se tkun ħaġa naturali li jkun hemm reazzjonijiet għall proposta tagħna. Ovvjament il-kondizzjonalità makroekonomika waħda mill-aspetti illi għajmet l-akbar tħassib fid-daw tal-żvilupp b'sirup ekonomiku fil-kuntest tal-kriżi. L-azzjoni hija meħtieġa. Ovvjament, fuq livell Ewropew kien hemm sejħa fuq il-Kommissjoni sabiex tieħu azzjoni tirreaġixxi u jekk meħtieġ anka eh, timponi sanzjonijiet għaliex intqal illi aħna nwedu ħafna ma fil-fatt ma nwet u xej u naħseb li l-prinċipju mandowx eh, manni xemmeruħ, ġifiri, stati membri ħarsu lejn kull possibilità u jekk talbit kollha ġew injorati fuq konformità irid ikun hemm xi tip ta' azzjoni li tittieħed u dan hu l-ispirtu wara l-proposta tagħna u għandna nuru impenn kif meħtieġ lejn dan il-prinċipju u ovvjament se jkollna l-opportunità li fil-jiem li ġejjin niddiskutu dan l-aspett u l-aspetti l-oħra kollha tal-politika reġjonali li fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk sabiex niżguraw politika reġjonali sostenibbli mhux politika ta' karità, trid tkun politika ta' investiment sabiex niżguraw illi dawn investimenti jisiru fil-persuni fil-reġuni u sabiex inwasslu valur miżrijut l-reġuni tagħna. Dan u l-ispirtu wara regolament tagħna. U aħna qed nistennew bil-ħerqa biex ikun hemm diskussjonijiet li jħallu l-frott fil-jiem fil-ġimgħat li ġejjin kom eh, appuntu diskussjonijiet li jħallu l-frott. I would like to uh, move now to our keynote speakers and the first keynote L-ewwel kellim huwa l-President tal-Parlament Ewropew Is-sur Jirġi uh, uh, Thank you very much. Uh, welcome to the... Merħba fil-Parlament Ewropew, il-kom il-kol. Aħna neħdu gosn il-għawkom għawnek għalix kif tafu dan huwa l-ikbar forum għal politika reġjonali madwar id-dinja. Il-jum ta'kom huja l-jum Ewropea tagħna li x'qegħdin preżenti hawnhekk kullimkien il-kol fil-Parlament Ewropew. Permettu li nisħaq fuq aspett li huwa importanti ħafna għalija u anke l-Parlament Ewropew għanna nkunu mill-qrib kemm jista' jkun maċ-ċittadini tagħna. Speċjalment issa għaliex ovvjament għaddej minn żminijiet diffiċli, speċjalment iċ-ċittadini tagħna, u intom rappresentanti tal-komunitajiet lokali u reġjonali. U għal daqstant intom qrib ħafna taċ-ċittadini tagħna, u tistgħu tispjegawlhom x'tassew qed nagħmlu fuq livell Unjoni Ewropea. Għanna bżonn l-appoġġ tagħkom, għandna bżonn l-opinjoni tagħkom, għandna bżonn il-ħidma tagħkom mingħajr din il-ħidma xtaqt ngħid li intom kontu attivi ħafna matul is-snin, ma dana kollu issa ninsabu f'perjodu eh, sensittiv ħafna rridu nikkoperaw bejn eh, politikanti nkab mod aktar b'saħħtu, b'mod aktar miftuħ sabiex niksbu l-ġit li jistoq li ċittadini tagħna u jina perswas li nistgħu nirreġistraw suċċess li għalikom l-ewwel net. Ippreparajt xi noti għad-diskors qasir imma noti tiegħi u huma bil-Pollak u għandu issa lingwa ta' pajjiżi. Proszę Państwa, bardzo ważne. Grazie ħafna, signori Huwa importanti ħafna illi aħna namlu li għanna namlu fuq livell Ewropew b'tali mod illi kulħadd jifhimna. Din hija biċċa xogħol importanti li għandna qudiemna irridu nadottaw leġiżlazzjonijiet u rridu niddeċidu b'mod mattur fuq kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali fuq il-kontinent tagħna U hekk kif qed nagħmlu dan irridu nkunu ċari ħafna f'dak li nagħmlu maċ-ċittadini tagħna. Kif smajtu, sinjuri? Ġa hemm diskussjonijiet għaddejjin fuq proposti leġislattivi in-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Qed naraw anzi rajna fl-aħħar sentejn tal-periodu preżenti ta' programmar il-Komissarju ħan se jkun qed jidħol f'aktar dettall fuq dawn il-kwistjonijiet u jiena xtaqt nisħaq fuq il punt li hemm bżonn nieħdu deċiżjoni b'mod konġunt. Konsill, il-Ministri tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għall-ewwel darba fl-istorja fil-fatt qed jiġri dan. Punt importanti ħafna dan. Għall-ewwel darba aħna responsabbli b'mod konġunt Il-gvernijiet li taqgħu fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew huma responsabbli b'mod konġunt. Aħna fil-Parlament Ewropew se jkollna eh, jett niddeċidu għal daqstant importanti li hawnhekk fil-Parlament Ewropew nisimgħu l-opinjoni tagħkom fuq dawn il-kwistjonijiet. Huwa ta' importanza kbira li kif nieħdu deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet li jaffettwaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali nirrikonoxxu l-importanza ta' kwistjonijiet budġetarji. Hemm bżonn li naġixxa l-awtoritajiet lokali kollha, negozji tagħna ċittadini tagħna aħna nifmu fejn ġejja l-pressjoni negattiva fil-budgets nifmuha mill-pressjonijiet eh, budgetarji, ma nafu li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed importanti u tnaqqis tiegħu jista' jkollu effett negattiv fuq l-Unjoni b'mod ġenerali. Nilqa hawnhekk il-preżenza ta' José Manuel Barroso, President tal-Kommissjoni, ħaġa tajba ħafna li ta' hawnhekk ma nallum għaliex il-budget li għamilt referenza għalih ħafna ġabi l-abbozz tiegħu hija responsabilità tal-Kummissjoni. Il-Konsill u l-Parlament jinnegozjaw mal-Kummissjoni għandha rwol importanti xtaqdi f'dal kontest, issa l-budget u wieħed promettenti speċjalment mill-perspettiva ta' politika reġjonali u żgur ħan nisimgħu dwar dan mill-President Barroso. Dan huwa wkoll marbut mill-qrib ma' l-Istrateġija Europa 2020. L-Istrateġija 2020 ukoll hija eh, imwilda fil komissjoni missira wa Jose Manuel Barroso, dan ma kwistjonijiet importanti fejn infasslu budget sabiex nilqu l-miri tal-Istrateġija 2020. Dawn affarijiet kollha ma marbutin mill-qrib flimkien u ma nistax nisseparawhom. Il-kol tafu, sinjuri, għalfejn qiegħda l-Istrateġija Ewropa 2020. Ed hemmhekk sabiex nelbu id-diffikultajiet eh, ekonomiċi u diffikultajiet marbutin mal-iżvilupp. Irridu ntejbu l-kompetitività, ntejbu l-skabir ekonomiku u rridu noħol aktar postijiet tax-xogħol. Xogħol għaċ-ċittadini tagħna u għaċ-ċittadini tagħna fl-aħħar mill-aħħar huwa x-xogħol li huwa l-aktar ħaġa importanti. Għal daqstant hekk kif nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna irridu naraw fejn għandna punti dajfa, produttività baxxa, livell ta' dejnoli, eh, għad strutturali, mobilità baxxa tal-ħaddiema, ostakli fis-suq intern. Għan ispiegalkom, sinjuri, għalfejn qed nitkellem dwar dawn l-affarijiet. Ftit il-bot minn hawn, laqa parlamentari konġunta għaddejja palissa fil-prezenza tal-Komissarju Barnier dwar is-suq intern. Hemm rappreżentanti hemmhekk minn 18 stat membru, hemm membru tal-membri tal-Parlament Ewropew, hemm il-Presidenza Pollakka rappreżentata u qegħdin jiddeliberaw sabiex jaraw kif se jagħmlu is-suq uniku so li jaħdem aħjar, jaħdem bisħiħ u dan jorbos mal-politika reġjonali jekk iridu nagħtu mbottatura lill ekonomija domestika rridu naġixxu direzzjonijiet differenti li tnamla ċara li hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kummissjoni Ewropea hemm ħafna ħwejjeġ għaddejjin fl-istess ħin illi jekk neħduhom kollha flimkien jistgħu jgħinuna noħorġu mill-kriżi. Bħala konklużjoni, sinjuri, permettu li najt kemtejn il-għalfejn naħseb il-dal-budget huwa tant importanti dan jgħin l-pajizi tagħna kollha minn għal eċċezzjoni sabiex jiksbu kabbir għaliex huwa liver ekonomiku u jgħinna nimmanuvraw aħjar, jgħinna nimmobilizzaw aktar u aktar investiment fl-Ewropa mill-budget eh, jekk tieħdu b'mod iżolat il-budget isaħħaħ kompetittività u jnaqqas il-qat jippermetti illi jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol. U l-budget ukoll jinkludi finanzjament għal riċerka, teknoloġija ġdida, innovazzjoni. U għad diffiċli timmaġina kif nistgħu nkunu kompetittivi minar dan it-tip ta' finanzjament ta' riċerka u l-iżvilupp u dan ukoll jorbot mal-politika reġjonali li xfej dan il-politika reġjonali hemm bżonn anka nimmiraw l-investiment għana f'din id-direzzjoni. U wkoll fl-aħħar mill-aħħar din hija politika illi ġaħalet il-frott fl-Unjoni Ewropea. Hija politika li ġiet stabilita żmien ilu, hija politika fejn investu fil-reġuni u billi investu fil-reġuni fil reġuni nistaw ninvestu fl-identità Ewropea tagħna. Għal dastant politika reġjonali għandha jkollha il-post li jiċirqilha f'dan il-budget. Ippermettu li sinjuri sabiex nikkonkludi billi ngħid dan. Il-Parlament Ewropew huwa determinat fil-appoġġ tiegħu għal politika reġjonali, għal politika ta' koeżjoni, għal Fond Soċjali Ewropew li huwa tant importanti għal miljuni ta' ċittadini li jew tilfu xogħolhom jew li qed ifittxu xogħol ġdid fuq is-suq tax-xogħol. L-appoġġ eh, b'saħħtu tagħna ifisser illi aħna inkunu qegħdin nappoġġaw proposti ġodda, soluzzjonijiet ġodda li ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea Aħna qegħdin insegwu s-sitwazzjoni fuq il-kontinent tagħna u rridu l-appoġġ tagħkom bħala rappreżentanti tal-reġuni u entitajiet lokali. Jiena perswas illi dawn il-tisa edizzjoni tal-Open Days jgħinuna huwa l-ikbar forum ta' din ix-xorta fid-dinja u żgur din aħbar tajba l-Ewropa. Thank you. Uh, Grazie ħafna. Grazie President. Għal klim tijak klim lewna koraċ il-President tal-Kommissjoni Jose Manuel Barroso sabiex eh, itina diskors tijaw, jek joġbok. Grazie ħafna. President tal-Parlament Ewropew, Aziz Jirzibuzek, Sinjora Bjanjowska, rappresentanta tal-Presidenza Pollakka, Signora President tal-Komitat tal-Reġuni, Sinjura Bresso, Sinjura Hubner, President tal-Komitat tal-Affarijiet Reġjonali, il-kollega Johannes Hahn, Komissarju għal-Politika Reġjonali, persuni eletti fl-ibliet, membri tal-Komitat tal-Reġuni, eżizbib, jina Kontent ħafna li se nipparteċipa fil-ftuħ ta' ta' din id-disa edizzjoni tal-Open Days hija laqa għal-qalbi ħafna u naħseb li dan huwa moment importanti għall-Ewropa. Moment fej l-istituzzjonijiet Ewropej u reġuni diskutu l-ġejjini. Jien impressjonat u kol għal-fat li tant eh, għawa tendenza numeruża l-lum u li flimkien ser niddiskutu l-politika ta' koeżjoni tagħna u l-ġejjieni tal-Ewropa tagħna. Il-preżenza tagħkom tagħti importanza akbar lil politika Ewropea politika reġjonali Ewropea li hija avvantaġġ ta' kulħadd u mhix biss politika ta' konverġenza ma' politika ta' tkabbir illi toħloq postijiet tax-xogħol u fil-fatt waslet għal ħolqien ta' aktar minn miljun post tax-xogħol fl-aħħar 10 snin politika li tinvesti fit-taħriġ u fl-istess ħin fl-infrastruttura. Politika li tappoġġa l-SMEs fil-fatt aktar minn 800.000 eh, SME nħolqot fl-aħħar xar snin. U għaldaqstant mhux biss il-politika ta' koeżjoni tgħin lill istati membri li reġuni l-aktar dajf ekonomikament sabiex Eh, jirreġistraw progress ma tagħti possibilità li l-Istati membri kollha li reġuni kollha sabiex jintegraw aħjar fis-suq uniku. Hija politika għal daqstan ta' solidarjetà imma solidarjetà għad kabbir u kompetittività. U fi żmien fejn l-Unjoni Ewropea għandha qudiema probabbilment l-ikbar sfida fl-istorja tagħna. Tassew għad ngħixu moment delikat fih dan l-istorja tal-Kumitat tar-Reġuni. U llum aktar minn qatt qabel irridu nxamru l-kmim, nġbru l-enerġiji tagħna fil-prattika għandna bżonn aktar koerenza. Għandna bżonn eh, governanza ħjar fuq livell Ewropew. Għandna bżonn aktar koerenza bejn il-politika tagħna b'mod partikolari aktar koerenza bejn il-politika tagħna ta' koeżjoni, il-politika ta' tkabbir, jew il-politika ta' ħolqien fid-dinja tax-xogħol l-istrateġija 2020 fi klim ieħor kif għadd fit-28 ta' settembru fil-Parlament Ewropew għat li ma' u din biss nistaw noħorġu minn krizi finanzjarja, ekonomika u soċjali qed niffaċċaw illum. Ma' u din biss nistaw nirkupraw dik il-fiduċa li tippermettilna li flimkien insibu soluzzjonijiet li napplikaw b'mod eh, effettiv kemm jista' jkun f'dan iż-żmien hekk diffiċli xtaq tinsellem l-isforzi importanti li saru mill-entitajiet lokali u reġjonali għal oħra ninsisti fuq l-impen tal-ibliet u tal-reġuni u għampen indispensabli flimkien nistaw nibnu unjoni ta' responsabilta u ta' stabilita, unjoni ta' tkabbir u ta' solidarieta. U l-istabilta fl-Unjoni Ewropea ma teżistix jekk m'hemm stabilita fil-reġuni tkabbir u kompetittività ma jistawx jeżistu fuq livell ta' unjoni jekk dawn ma jeżistux fuq livell reġjonali. Unjoni b'saħħitha mingħajr għal żewġ elementi solidarjetà u responsabilità ma tistax teżisti. U dawn iż-żewġ kunċetti responsabilità u stabilità u ma' żewġ konċetti li jgħinuna mbagħad insolvu kriżijiet fit tħejjija l ġejjieni u għal daqstant id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-21 ta' Lulju li għadda mill kapijiet ta' gvern fil-Fond ta' Stabilità Ewropew huma tant importanti. Meta din ir-riforma tiġi ratifikata minn kulħadd u nittama li dan isir dal-waqt, il-fond jista' jikkontribwixxi għal kapitalizzazzjoni mill-ġrid tal-banek u jintervjeni anke fuq swieq sekondarji sabiex nevitaw illi hemm firxa u għal daqstant l-adozzjoni fis-27 ta' settembru minn tal-Parlament Ewropew tas Six Pack illi jirriforma l-patta stabilità u tkabbir u jestendi sorveljanza fuq livell makroekonomika hija ħaġa tant importanti. Aħna għandna żoni ta' disciplina essenzjali għall-Ewropa u jekk ma nerbux il-kriżi tal-Ewro qatt mhux se noħolqu dik il-fiduċja indispensabbli għad kabbir fl-Ewropa kollha permezz ta' dan is six pack li ġie adottat fis-26 ta' Settembru aħna issa nistgħu niddiskutu il-budget tal-pajjiżi qabel ma jittieħdu il-deċiżjoni fuq livell nazzjonali tajjeb li ma dan l-eżerċizzju norbtu wkoll ir-reġuni. Il-pat issa għandu dimensjoni nazzjonali li jinkludu wkoll ir-reġuni. Dawn il-miżuri huma importanti ħafna ma mhumiex biżejjed u għalhekk meta jiena mill-diskorsi fuq l-Istat tal-Unjoni sejjaħt għal roadmap aktar ambizjuża fuq livell Ewropew biex tippermettilna fil-qafas tagħna eh, naffaċċaw l-isfidi li għandna quddiemna bħal dik tal-Greċja li hija problema u urġenti u anka biex naraw li pajjiż ma jitteħħiġ minn ieħor b'dan il-din il-problema li għandna tad dejn sovran u għanna bżon dan il-patt ta' tkabbir u stabilta, irridu nikkompensaw l-istabilta permezz ta' tkabbir, għanna nidu mill-ġdid l-ekonomiji tagħna u nieħdu miżuri illi jgħinuna biex nipromovu il-xogħol u tkabbir. Għanna bżonn governanza tajba fl-Unjoni Ewropea u dik li qed tipprepara bħalissa il-Kummissjoni huwa ċar ukoll illi għandna bżonn sforzi kbar biex naraw li hemm aktar disċiplina u stabilta' u dan jagħmel sens biss jekk aħna nagħmlu wkoll eh, sforzi biex ikun hemm dan it-tkabbir sostenibbli, tkabbir ġust u tkabir li joħloq l-impjek u għalek il-Komissjoni edha tara kif tista tmexxi dawn il-miżuri għal fondi strutturali fil-kuntest tal-Greċja jina mill task force per eżempju biex tejn l-assorbiment tal-fondi strutturali li għad baqa mistax 15 biljun hemm għad xintefaq fil-Greċja biss il-proġetti jgħinu biex iżidu il-saħħu il-xogħol għandna bżonn regoli ta' kofinanzjar biex l-Stati membri jibbenefikaw minn din l-għajnuna finanzjara makroekonomika u nisperaw li il-Parlament ikun jista' japprova il-proposti tagħna dak li qed isir juri li l-fondi strutturali, l-fondi ta' koezjoni huma importanti immens biex ngħinu it-kabbir it-kabbir illi jgħin biex joħloq ix-xogħol għaż-żaża Ewropej fejn ħafna ħafna għata fost iż-żaża u s-sitwazzjoni f'ċertu pajjiżi hija waħda drammatika, sitwazzjoni fejn iż-żaża m'għadhomx jemnu fil-futur għal-jom. Ejja naraw, ejja ma noqogħdux e, ma noħolqux illużjonijiet, ma jiswix li jkun tkabbir mingħajr mingħajr xogħol sakemm e, jibqa' dan il-livell ta' qatt e, mhux se nimxu l-qoddim li rridu u kol u għal rridu ġustizja, aktar ġustizja qed nitolbu iċ-ċittadini li jagħmlu is-sagrifiċċji imma daw ridu jifmu illi kulħadd huwa lest illi jagħmel sagrifiċċju huwa wkoll u għalhekk il-Kummissjoni adottat proposti għal taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji il-settur finanzjarju wkoll irid jagħmel il-parti tiegħu u jerfa' ir responsabiltajiet illi għandu dan huwa importanti għal fiduċja u għal bini tal-fiduċja fl-Ewropa. Eja, naraw nħarsu lejn l-istrateġija wkoll tal l-2020 ħatejna biex ikun għadin itkabbir sostenibli u waqli. U jina kontenta li reġuni ta' l-Europa eh, tiġa edin eh, mux tiġa ħadu fidejom din l-istrateġija tal-2020 l-Europa edha f'din l-edem qed inbidel ma tistax tibqa' wieqfa, rridu nevolvu aħna ma nistawx inqisu il-ġejjini tal-politika t-kozzjoni f'iżolament mingħajr ma nħarsu lejn il-kriżi finanzjera u u għalhekk li l-Kummissjoni proponiet li tagħmel bidliet kbar biex timodernizza il-politika ta' okkażjoni tagħna. Il-prinċipji u l-valuri huma l-istess imma rridu nimmodernizzaw l-istrumenti tal-politika tagħna irridu nħarsu lejha mal-għajnijiet l-oħra tal-politika Ewropea. Naraw li għanna fondi bizzejiet għal uh, qafas multi finanzjarju multianwali. Din miex ħaġa faċli. Din il-diskussjoni tal-budget li mis tal-Unjoni Ewropea. Probabilment dan huwa l-aktar punt diffiċli li wieħed jiddiskuti riżorsi għall-Unjoni Ewropea meta naraw x'inhi l-pożizzjoni tal-budgets ta' ħafna mill-istati membri tagħna Għalek irridu nispiegaw dan il-kas, il-kas dwar l-Europa. Irridu nispiegaw li eh, Uro euro li nonfu fuq livell Ewropew tagħmel aktar sens minn uro li nonfu fuq livell nazzjonali u dan biex ikonna l-appoġġ eh, ukoll tal-Parlament Ewropew imma anka mill-istati membri tagħna kollha għax din id-deċiżjoni għandha bżonn l-unanimità tal-istati membri u għalhekk illi aħna għanna norbtu l-politika koezjoni aktar mill-qrib ma l-istrateġija tal-2020 u anka mal-patta stabilta u tkabbir. Ridu sistema U nafu mill-isbali tal-passar, il-dumur li lien fil-koordinazzjoni tal-budget u nħarsu lejn eh, l-makroekonomija u biex ikonna governanza aħjar. Messa ikonna politiki differenti fil-pajis differenti, biex ikonna eh, governanza koordinata, rridu nolbtu dawn il-politiki differenti. Il-proposta tagħna jina nemmen li hija waħda ġusta u bilanċjata. L-approċċ huwa gradwali u naħseb li ħajwassal għal eh, sistema li jirbaħ fiha kulħadd u din ir-responsabilità tagħna lan huwa illi naraw l-ispiża effettiva tal-Kummissjoni ma tiġix imminata permezz ta' politika fiskali li ma tkunx b'saħħitha. Irridu naġixu qabel ma jkun tard wis. Irrid tkollna kultura ta' responsabilità u solidarjetà li tipproduċi riżultati il-budget komunitarju u l-fondi strutturali iridu ikunu u għandhom ikunu fuq dim net. U bekk biss nistgħu niksbu il-potenzjal ta' kull euro li nonfqu. U hekk biss tista' il-politika tal-Kummissjoni ġibinna tkabbir, irridu sistema miftuħa. Fil-waqt li aħna nżommu l-isforzi tagħna lejn il-reġuni foqra, irridu nipproponu wkoll reġuni ta' tranzizjoni li ikopru reġuni fejn lajnuna titnaqqas fil-reġuni illi edin bejn li għandhom bejn 75% u 90% tal-budget Ewropew. Din ma kienet miexa ħaġa eh, illi kienet ċara ma ħatejna fil-politika tagħna tal-ġejjini biex il-politika reġjonali u ta' kozjoni ma nħarsux leja bħala eh, assistenza għal foqra biss imma tkun veru politika Ewropea li tagħmel sens għal koezjoni għas solidarjetà u anka biex inżidu il kompetitivita ta' kull reġjun fl-Ewropa u naħseb dan huwa il-mod li nassikuraw ukoll l-appoġġ tal-Istati membri għax aħna għandna bżonnu dan l-appoġġ biex nilħu l-anijiet tagħna għal politika aktar ambizjuża reġjonali. Irridu ninvestu fil-kapitali l-aktar prezzjuż tagħna u dan fl-Ewropa huwa l kapitalu uman u għalhekk qed nipproponu illi l-Fond Soċjali Ewropew għandu jiġi miżjud biex jappoġġa il-taħriġ, l-edukazzjoni u x-xogħol. Ridu aktar simplifikazzjoni biex innaqsu l-piż tal-burokrazija fuq il-beneficjari tal-fondi ta' koeżjoni, speċjalment il-negozji iż-żar u fil-fatt kienet fuq l-inizjattiva tiegħi stess li deċidejna Fil-Komissjoni nixtieq nirringrazzja fil-fatt il-persuni inkarigati fir-responsabiltajiet differenti li jkollna din id-deċiżjoni li jkollna regoli konġunti għall-oqsma kollha ta' kooperazzjoni illi għandna u għall-fondi kollha illi għandna biex bekk inżidu is-simplifikazzjoni tal-istrumenti tagħna. Fi kliem ieħor irridu politika okkażjoni modernizzata li tgħinna tkabbir u l-kompetittività u anka politika koeżjoni li tkun il-bażi tal-effiċjenza tagħna u ta' solidarjetà Ewropea. Irrid nagħmilkom appell, appell sinċir wara dak li qal anka l-President Buzek. Qegħdin ngħixu fi żmien diffiċli ħafna fl-Unjoni Ewropea u għalhekk importanti illi intom ukoll bħala mexxejja Ewropea eh, titkellmu dwar dan fil-reġjoni ta'kom, fil-pajjiżi tagħkom. U importanti li reġjoni jgħidu li l-kapitali tagħhom kemm hija importanti din politika ta' inklużjoni reġjonali illi l-flus li jinvestu mhuwiex flus għal Bruxelles huwa flus għal reġjuni għal ħaddiema tal-Ewropa, għal bdiewa għal dawk kollha illi jixtiequ ikollhom ġejjieni fl-Unjoni. Flus għal ċettadini, flus għal dawk illi huma qiegħda u għal dawk li jibżaw li qed iridu jkun ħajġu qiegħda u għalhekk importanti li nsaħħu dak illi jiena nħossli huwa importanti ħafna din il-kompliċità bejn istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ir-reġjuni tal unjoni u dan huwa l-appell tiegħi biex aħna naħdmu mal-istati membri u nispjegawlhom illi ma hemm l-ebda eċċess tal-politika reġjonali u laqas ta' koezjoni fl-Ewropa. M'hemmx eċċess ta' Ewropa li għanna bżon huwa aktar responsabilta, aktar solidarita u aktar Ewropa. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you, President. Grazzi ħafna tal-ikon daqshekk ċar fil rigward tal-valur miżjud tal din il-politika reġjonali. Issa nixtieq nistieden fisem il-Presidenza Pollakka lill-Ministru Elisabetta Bienkowska biex tatina il-kummenti tagħha dwar din il-politika tagħna tal-ġejni. Grazzi ħafna. Sinjuri, onorevoli membri huwa privileġġ kbir għalija illi qiegħda hawnhekk f'din il-plenarja fil-ftuħ ta' disa edizzjoni tal-Open Days ta' l-2011 jiena ili involuta għal snin f'dawn il-laqat bħala rappresentanta ta' waħda mill-reġjuni tal-Polonja u f'dawn l-aħħar erba' snin bħala Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali Eh, qed irrappreżenta ħansi bħala Ministru tal-Iżvilupp Reġjonali huwa żmien speċjali fil-kuntest tad-dibattitu dwar il-budgetu tal-politika tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea huwa wkoll żmien speċjali minħabba r-rwol dejjem jinbidel tal-ibliet u rħula ta' eh, l-Ewropa biex dawn jilqu mal-istrateġija u mal-anijiet tal-Unjoni bil-regolamenti eh, li hemm marbuta mal-politika tal-koeżjoni ta' l 2014 il-qoddim, il-presidenza Pollakka issa qed tiftaħ id-dibattitu dwar dan is-suġġett. Il-presidenza Pollakka stenniet għal dan l-iżvilupp u kella ħafna anticipazzjoni taf li dawn il-proposti huma riżultat ta' ħafna konsultazzjoni u ħafna diskussjonijiet li saru mill-presidenzi tal-passat mill-istati membri u anka mill-kummissjoni aħna uritna il-prodott ta' dawn id-diskussjonijiet qed nużaw dan id-dokument bħala il-bażi tal-xoltana tal-ġejjieni. Nixtieq u nirringrazzjaw il-Kummissarju Han tal-li preżentana dawn il-proposti illi fil-fatt eh, b'mod in ġenerali jilħu ħafna mill-aspettativi ta' ċittadini u dawn fostom huma ċari ħafna bħal per eżempju il-politika tal-koezjoni li tiġi marbuta mal istrateġija tal-2020 din għandha tkun strateġija effiċenti u effettiva li hija dizinjata biex tgħin ir-reġuni kollha tal-Unjoni Ewropea. Tradizzjonalment in-negozjati anzi palma jisir tradizjonalment eh, diskussjonijiet se jisiru fil-gruppi ta' ħidma fuq eh, il-politika strutturali għada il-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali ħaj diskuti il-proposti u wara aħna ħa niftħu id-diskussjonijiet tagħna fil-gruppi ta' ħidma. Il-timetable għal negozjatija waħda stretta ħafna it-trio Polonja, Danimarka u Ċipru jixtiequ li naħdmu b'mod veloċi u d-diskussjonijiet isiru b'mod veloċi biex ikun hemm ftehim fuq il-pakkett hekk kif jintlaħaq kompromess fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Manna lebda dubju illi għandu jkun lan komuni tagħna illi naraw illi din il-politika tibda taħdem mill-ewwel ta' jannar tal-2014. Qegħdin f'Ottubru u il-presidenza pollaka għanda biss xarejn biex tkompli bil-negozjati ġifiri il-ftejim ħa jintlaħaq taħt il-presidenza tal-ċipru, tad-Danimarka u ta' ċipru. Lantana huwa li mmexxu l-affarijiet il-qoddim kemm jista' jkun u naraw li jintlaħa kompromess fl ewlenin illi aħna ħanażluhom biex il-blokki tematiċi jipermettu l-reġuni lokali u nazzjonali biex ikomplu bil-programmi tagħhom mill-aktar fis possibbli. Waħda minn dawn hija il-politika strateġika, l-oħra hija il-konċentrazzjoni u il-kondizzjonalità u mbagħad għandna l-iżvilupp territorjali u mbagħad hemm kwistjonijiet ukoll dwar kooperazzjoni territorjali Ewropea. Qabel ma tala il-Presidenza Pollakka aħna ħan noħorġu rapport tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea dwar il-progress li kunu saru fin negozjati Nixtiequ ukoll laqa mal-Kunsil tal-Gerg li jilqa fih il-Ministri responsabbli u dan f'nofs Diċembru biex niddiskutu l-istrateġija u l-enija u anka il-kustjonijiet kontroversjali li jiġu identifikati fil-laqat tal-gruppi ta' ħidma. Waħda minn mistoqsijiet li qed nistaqsu lil nfusna u li jintom ukoll għandkom tistaqsu lilkom infuskom huwa x'inhu r-rwol li għandhom ikunu li bitulħula Eh, tal-Europa f'dawn il-negozjati u kif se nbidlu l-opinjonijiet tagħhom f'politika ta' koeżjoni tal-futur. Għalkemm jiena dan din qed ta' kamil darba, ħanġa repetija waħda mill-ambizzjonijiet tal-Presidenza Pollaka hija t-tisħiħ tal- eh, tal-ambizzjoni u urbana ta' din il-politika ta' koezjoni qegħdin naħsbu dwar l-istrateġija wkoll tal-2020 u anka perspettiva aktar wiesa, perspettiva urbana u territorjali aktar wiesa li rajna dan l-aħħar kienet illi il-kriżi ekonomika u finanzjara u rrit illi għana bżon nikkonċentraw b'mod ċar fuq oqsma speċifiċi il-ħtiġijiet, il-potenzjali u l-esperjenzi tagħhom. Għana mmorru li lin minn dak li huwa daqs għal l-istess għal kulħadd. Irridu naraw li nilħu l-anijiet tagħna tal-politika ta' koeżjoni permezz ta' investimenti territorjali fost affarijiet oħra il-ħafna miżuri fostom il-pjattaforma urbana biex niżviluppaw il-żoni urbani tagħna. F'Millulju sa Settembru u sissa u anka sa Deċembru l-Presidenza Pollakka għandha u se tkun ospiti ta' ħafna seminars u konferenzi fejn ħajġu diskussi u trattati dawn il-kustjonijiet minn rappreżentanti tal awtoritajiet reġjuni u reġjonali u lokali fostkom intom eh, fejn jkun hemm diskussjonijiet bħal pereżempju l-implementazzjoni tal-Aġenda Territorjali tal-2020 illi ħarġet mix-xogħol tal-Presidenza Ungeriża aħna tkellimna dwar it-tisħiħ tad-dimensjoni territorjali l-istrumenti eh, importanti eh, għal din il-ħaġa it tisħiħ għal dimensjonijiet urbani fil-politika ta' koeżjoni u anka kena laqa farsavja biex ninkludu din id-dimensjoni territorjali anka fil-Fond Soċjali Ewropew. Barra minn hekk, għanna bżon koordinazzjoni aħjar bejn il-gruppi ta' ħidma li jitrattaw eh, kussjonijiet urbani u territorjali, per eżempju laqat konġunti tal-punti ta' kuntat fuq il-koezjoni territorjali u il-gruppi ta' ħidma għall-iżviluppi tal-żoni urbani u anka dawk tal-koezjoni urbana u territorjali u anka em, strumenti bħal Erbak u Epson. Em, instemaw tiġa eh, kummenti favur li daw jitkomplow għanna u wkoll in-networking tal-liblit il-ħura Ewropej. Sinjuri, jiena nixtieq nistidinkom tiħdu sem f'dawn l-attivitajiet Eh, ħat ħatamel il-presidenza speċjalment fil-rigward tal-iżvilupp tal-ibliet u l-irħula. Fl-24 u l-25 ta' Ottubru Varsavja ħassir konferenza fuq miżuri effettivi għal l-iżvilupp territorjali u xar ieħor fl-24 ta' Novembru f'Boznajn ħajkun hemm ukoll konferenza ta' livell oli iddedikata għall approċċ integrat ta' l-ibliet u żoni urbani fej ħajkonna il-pjaċir il rinrapp li nistiednu rappresentanti tal-Kumitat tar-Reġun u tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u anka mill-periferiji tal-Unjoni. L-awtoritajiet lokali u reġjonali ħajkollhom rol attiv fil-dibattitu dwar il-futur tal-politika tal-koezjoni u nixtiequ illi nisimaw leħinkom, nisimaw il-leħen ta' il-rappresentanti illi jatmu fil offol ta' soċitajiet u dawn l-idea ta' komu madijat importanti ħafna għalina, grazzi. Dziękuję bardzo, e, pani minister. Grazie ħafna, ministru. Nishtiq ninformawkom li temmejna l-ewwel parti uffiċjali tal-laqgħa tagħna, nixtieq nirringrazzja lill-presidenti tagħna tlieta l-jumma tal-qegħdin hawn hawnhekk għad-diskorsi tagħhom u għal-tassib tagħhom kif ukoll l-impenn li uraw u li smajna minn għandhom. Issa għaddu għattini tieni parti tal-laqatana li se tkun inaugurata minn Jackie Davis. Grazzi għal darboħra l-Presidenti. you. Thank you very much indeed. Grazzi, grazzi ħafna l-Sinjura Hubner u grazzi u koll l-kellima tal-bidu tana tal-li bdow b'tant ispirazzjoni il-laqa tana. Jena jisimni Jackie Davis u ħammexxi t-tini parti ta' dawn il-diskussjonijiet tana u l-antijaj u għalli smajna r-rwol li l-istituzzjoni tiridu li l-autoritet lokali u reġjonali jaqdu kif il-negozjati jibdew għaddejn, aħna nishtiq nibdow id-dibattitu issa stess u ninvolvu kemm jista' jkun minnkom f'dawn id-diskussjonijiet. Ħanifokaw illum fuq tliet aspetti ewlenin. Taħt l-istess eh, investiment tal-Ewropa, ġifiri l-Europa 2020 għal-politika ta' koezjoni, twetti aħjar u kwistjonijiet ġeografiċi, ħansemmu affarijiet oħra bħal pereżempju l-Europa 2020 u l-politika kozjoni, kif ħansaħħu l-aspetti ta' tnejn li huma, kif ħaniżguraw l-impatt ewlieni għal fondi Ewropej, ġifiri kif ħanwettqu l danijiet tagħna u kwistjonijiet ġeografiċi. U dawn ġiġa semmejthom u rridu naraw kif u għaliex il-ġeografija tant importanti biex nwettqu l anijiet tagħna. Sta qabel ma naslu għal dan il-punt, din hija punt awlini għal politika ta' koezjoni għan l-proposti li ġew adottati mill kommissjoni ġivali għaddit u nistaqsi l-ewwel kummissarju ħan biex jtina l-punti awlenin biex jgħidilna x'inhuma l-elementi ġenerali ta' dawk il-proposti u l-implikazzjonijiet tagħhom għal-ġejjieni. U mbagħad niddiskutuhom aktar fid-dettall mal-panel tagħna. Il-kummissarju ħan l-ewwel nadilek il-kelma. Thank you, Jackie. Um, dear Presidents, Chairs. Grazie ħafna, Presidenti, membri, tal-Parlament Ewropew, membri tal-Kumitat tar-Raġuni, ħbib tar-Raġuni u tal-Bliet, Sinjuri. Palma dejjem najt huwa ta' pjaċir kbira lija li nkun magħkom, fostkom u naqsam magħkom uħut mill-punti l-aktar importanti li ħan diskutu fil-jiem li ġejjin. U naħseb li dan l-avveniment, l-Open Days, hija okkażjoni eċċellenti u stampa ġenerali ċara li ta' timmaġni tal-importanza tal-Unjoni Ewropea u tal-iżvilupp reġjonali fl-awtoritijiet lokali u fil-bliet u l-irħula, mod partikolari. Din is-sena l-Open Days tiseħħu bħalma semma bosta drabi fi żmien strateġiku importanti fejn il-ġimgħa li għaddit biss il-Kummissjoni Ewropea adottat qafas leġislattiv ġdid għal politika ta' koeżjoni mill-2014 sal 2020. Bħalma qal Pala kummissarju tal-politika reġjonali jiena sodisfat mill-proposti li għandna qoddimna jirriflettu sa ċertu punt il-parti kbira dak li aħna batna lil ġif anke tim tiegħi mill-pubblikazzjoni tal-ħames rapport ta' koeżjoni u għalina rnexxinna u konna ta' suċċess fix-xogħol tagħna. Issa Qabel ma nresqilkom l-elementi jew l-eni ta' politika ta' kohezjoni nixtieq ngħid dan li ġejjed Politika ta' kohezjoni taħdem u tagħti kontribuzzi wieħed kabbir u l-impjiegi. Għanna evidenza biex nuru dan fil-fatt. Għal perjodu għalfej sa' 2006 1.4 miljun impjieg inħalqu u għalhekk il-politika tal kohezjoni minna għandna 38 għanna 38.000 post ta' riċerka Kien hemm ħafna tibdiliet minn dak iż-żmien l-hawn fl-Ewropa u qed nesperjenzaw kriżi ekonomika u finanzjarja kbira ħafna u għalhekk hemm ħafna pressjoni fuq il-finanzi pubbliċi li dejjem tiżdied u anke fuq il-burda tawlenija fl-Ewropa qed naffaċċaw ħafna xettiċiżmu. Fl-istess ħin l-mexxejja Ewropej ħadu responsabilta biex inesqu l-inizjattiva li ħadnu u jipromovu tkabbir aktar sostenibli, intelligenti u inklusiv. U dija parti mill-Istrateġija 2020. U propju għal dan huwa ċar li mhux biss irridu nkomplu nżommu fil-qofol tal-proġett Ewropew il-politika ta' koeżjoni iżda għandna bżonn insaħħu minn ġdid din il-politika u nagħmlu aħjar u aktar intelligenti. Għalhekk aħna ntroduċejna bosta elementi ġodda fil-proposta tagħna l-politika ta' koeżjoni għal wara l-2013 Aħna rridu l-politika ta' koeżjoni nibdluha fl-iktar strateġija ta' investiment ewlieni tal-Unjoni Ewropea. L-odda ċentrali se permettilna nelħu l-anijiet tagħna tal-istrateġija tal-2020. Rridu niżguraw li tkompli tkun politika reġuni kollha u għacċittadini ċittadini kollha investiment li kattar it-kabbir u l-impjiegi għal kulħadd. Aħna nixtiequ naraw ukoll qabża kbira l-qoddim kif din il-politika ta' kożjoni ġdida twassal l-impenni tagħha. U kif qed niproponu lil dan iser? L-ewwel nett, l-investiment pubbliku jrid ikun immurat iktar minn qatt qabel għal numru żgħir ta' prioritajiet ta' tkabbir u ta' investiment bħalma hemm fl-Ewropa 2020. Aħna semmejna dan bħala konċentrazzjoni tematika u din tfisser li ħanatu priorità l-investimenti biex bekk niżguraw li jkollhom l-impatt massimu u valur mizju. L-istess ħin, jina nemmen bisħiħ li l-proposti huma flessibli bizzejiet sabiex jiżguraw li r-reġuni kollha jistgħu jażlu l-istrateġija ta' investiment tagħhom ibbażat fuq il-ħtiġijiet ta' żvilupp tagħhom. Dan għattu bosta drabi qabel li rridu nifukaw l-aktar u rridu kunem flessibli. U qed nifukaw fuq l-anijiet tal-2020 tal-2020 u għanna l-prioritajiet tematiċi u l-flessibilta biex ikun hemm adattament apposta skont teħtiġijiet u l-isfidi tar-reġun. Dawn mhumiex kunċetti ġodda, qed nitkellmu dwar il-konċentrazzjoni tematika u l-prioritizzazzjoni dawn ħajkunu aspetti ewlenin tal-kuntratti ta' sħobija bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri. It-tieni net irrid li l-programmi jsiru aktar effettivi u biex dan ikun nistgħu aħna qed nipproponu tliet aspetti ewlenin. L-ewwel sistema ta' monitoraġġu ta' fissazzjoni ta' fissar tal-miri, it-tieni net il-kondizjonalità u l-prestazzjoni u anki l-impenni skont il-prioritajiet tal-2020 ħansemmi għu wieħed wieħed, das nidiskutija aktar fil-dettall. Nżguraw li kunem tħejja tajba l-investiment effettiv u tqassim ta' riżultati viżibbli jistgħu jiġu monitorati u mkejla u għalhekk jkunu ta' kontribut għal aktar trasparenza tal-politika. Diġà sħaqna fuq ir riżultati meta minna negozjati għal dawn il-programmi s-serdu namlu aktar l-lin mill-2013 għan podġu rizorsi effettivi f-mekkanizmu estensiv ta' monitoraċ. Dan ifisser li r-reġuni u l-pajjiżi rridu jidentifikaw indikaturi apposta mill lista ta' indikaturi stabilita minn qabel marbuta direttament mal-2020. U rapportaċ fuq il-kisba ta' dawn l-anijiet tkun kwistjoni ewlenija għal program managers U għalhekk irdu naraw kif l-investimenti ser isiru u fejn il-kondizzjonijiet japplikaw jekk dan u xed ikun għal każ Diġà smajna l-introduzzjoni tal-kondizzjonalità. Irrid li l-fondi jintefqu fejn il-kuntesti ikunu xirqa fejn l-effettività tal-investimenti mhux ser tkun imxekla b'ħafna difikultajiet u għalhekk ir-regolamenti jipproponu lista ta' kundizzjonijiet tematiċi u ġenerali li ħajkunu verifikati bisħiħ qabel ma tiġi adottat programm ġdid. Il-kriterji għal twettiq ta' dawn il kondizjonijiet huma stabiliti mod ċar biex bekk ikonna trasparenza sħiħa meta niddeterminaw jekk dawn il kondizjonijiet intlaħqux jew le. Biex nuri dan nixtieq insemmi l-eżistenza pereżempju tal tal-istrateġiji ta' innovazzjoni u riċerka nazzjonali u reġjonali azzjonijiet għall-implementazzjoni tal-att ta' negozji żgħar, trasposizzjoni fil-liġi nazzjonali ta' direttivi u l-enin pal pereżempju prestazzjoni tal-enerġija, l-emissjonijiet u tnaqqis tagħhom tal-gassijiet tal-effett serra, il-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli, kif ukoll il-modifika tal-politika kurrenti u pjan nazzjonali tal-politika attiva tal-impjegi, eċetera, eċetera. Fir rigward il-kondizzjonalitajiet, Ir-regolament qed jipproponi dispożizzjonijiet ċari biex jagħti premju lil dawk il-programmi li jkunu sejrin tajjeb u jimxu ħarir jew jkunu aħjar. Mhux qed ngħidu l-programmi ħajkompetu ma' xulxin, iżda hija fatt biex niżguraw li l-programmi sejrin tajjeb biex l-an tagħhom u l-miri tagħhom u natu premju lil prestazzjoni tajba. 5% tal-lokazzjonijiet ser jinżammu bħala riserva ta' prestazzjoni għabbażi ta' reviżjoni estensiva matul l-sena 2019. Dan kollu huwa definit moċċar fil-pakkett regolatorju li hemm bħalissa għal konsiderazzjoni tagħkom. Issa ndura l-kwistjoni li tqajmet bosta drabi fil-fatt waqt li kena l-konsultazzjoni tagħna wara l-pubblikazzjoni tal-ħames rapport ta' politika ta' koeżjoni lider kemm xej faċli iżda hija diffiċli għamil qed nitkellem dwar semplifikazzjoni. Kummissjoni rrid kif tista' tagħmel semplifikazzjoni tal-qafas ġenerali għal koeżjoni u aħna rridu niffaċilitaw il-ħajja aktar il-beneficjari biex ikunu jistaw ikollhom aċċess għal fondi. Dan jinkludi l-armonizzazzjoni tar regoli u dispożizzjonijiet komuni fuq il-ġestjoni u l-kontroll mhux bejn fondi strutturali iżda anke mal-iżvilupp rurali u l-politika tas-sajt u politika marittima. Aħna nejna regolament ġenerali li stabilixxi fatturi komuni u mekkaniżmi għal ħames strumenti. Il-Fond Ewropew ta' Politika Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għal Bidja u l-Żvilupp Rurali u il-Fond Marittimu u għas-Sajt. Dan huwa pass importanti għall aċċess aktar faċli u għal aktar koordinazzjoni. Semplifikazzjoni tista' ssibu wkoll fil-ħajja ta' kuljum tal-fondi, tal-użu tal-fondi, kien hemm armonizzazzjoni bejn il-fondi, l-użu tal-spejjeż simplifikati GSTs ukoll introduċejna wkoll il-kunċett tal-annual role enclosure li ħajnaqqas il-pis amministrattiv rigward l-auditjar u l-kontrolli. Għal programmi ta' kooperazzjoni ħna introduċejna wkoll regolament separat li ħajpermettilna nqisu aktar il-komplessitajiet tal-ġestjoni ta' programmi bejn ħafna pajjiżi. Għalhekk ħajkun hemm aktar regolmanizzazzjoni tar-regoli u anke l-numru tal-awtoritajiet tal-programmi ġie mnaqqas. Kuntent nħabrilkom ukoll li l-kwistjoni tal-koeżjoni territorjali li semmiet b'mod speċifiku anke fil-Trattat tal-Lisbona isnija hawnhekk ukoll u tajni l-attenzjoni li stħoqilha Għamilna proposti speċifiċi biex nejnu l-dawk li għandhom ħafna popolazzjoni u anke dawk il-reġuni l-aktar imbeda b'allokazzjonijiet xirqa. Smajna wkoll l-appell mill-iktar zoni periferiċi biex għom tejbu l-kooperazzjoni tagħhom ġirin u fl-aħħar bħala peress li l-Ewropa titkompli tinvesti għal żvilupp sostenibbli ta' żoni urbani minn tal-inqas 5% tal-riċerka u l-iżvilupp l-rizorsi tagħhom allokati fuq livell nazzjonali jridu jkunu allokati għall-azzjonijiet integrati fil-bliet tagħna. Nixtieq nagħlaq din il-lista ta' elementi ġodda billi nappella l-rwol importanti li għandkom staqdu f'dan kollu Il-proposta tagħna hija l-iktar ħaġa importanti taħħajja li qed insaħħu l-sem tal-imsieħba soċjali fil-ġestjoni tal-programmi. Il-proposti tagħna ħeprovdu aktar opportunitajiet ir-reġuni, bliet kif ukoll il-komunitajiet lokali biex jaqdu rwol ċentrali. Il-viżjoni tal-Kummissjoni hija li għandhom rwol kruċali fit-tħejja għal ġenerazzjoni li jmiss tal-programmi ta' politika ta' kozjoni, speċjalment tal-miri kwantifikati u għall-anijiet biex nizguraw li l-progress se tisir biex nilħqu l-prioritajiet tal-Europa 2020. F'dal kuntest, aħna qed nipproponu li għal kuntratt ta' sħobija u għal kull programm operazzjonali l-istati membri jorganizzaw sħobijiet mal- l-autoritajiet lokali kompetenti l-imsieħba ekonomiċi u ċivili u entitajiet oħrajn li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili fl-istadji kollha fl-programmar u l-implementazzjoni. Biex nejnu f'dan il-proċess aħna nipproponu l-ħolqien ta' kodiċi ta' mġiba Ewropew dwar l-implementazzjoni ta' sħubija li se jistabilixxi l-kriterju l għanijiet biex nappoġġaw dan il-proċess u biex naffaċilitaw il-qsim tal-informazzjoni, esperjenza, riżultati u l-klassi tajba. Fl-aħħar, ma nistax nala din il, dan il-diskors tiegħi mingħajr ma nsemmi il-kwistjoni ta' rizorsi finanzjarji. Ġunju il-Kummissjoni resqet il-proposta tagħha għall-MFF mill-2014 sa 2020. Il-proposta hija li jkun hemm 276 euro miljun euro għal faċilitajiet ġodda, speċjalment il-Connecting Europe li huwa terz mill-budget Ewropew. Dan juri fiċar li aħna mhux qed nitolbu għal aktar flejjes fid-dawl tal-kriżi ekonomika rridu nagħmlu aktar minn żieda fil-budget tagħna billi ninvestu f'mod aktar aqli u intelligenti. Dan ifisser politika li hija kemm aktar ambizjuża kif ukoll aktar effettiva. Governanza b'saħħitha u sistema li twassal twetti ta' tnaqqis ta' burokraziji għal beneficjari. Signuri, tajtkom stampa ġenerali tal-vizjoni tiegħi għal politika ta' koeżjoni ġdida u s-sista għalikom l-autoritajiet lokali u reġjonali Ewropej biex titlu f'dan il-proċess u tikkontribwixxu min-naħa tagħkom mod kostruttiv għad-dibattitu fix-xhur li ġejjin. Għal daqstant, Jiena nixtieq nuża din l-opportunità biex nirringrazzja il-Presidenza Pollakka u anki s-Sinjura Bienkowskova b'mod partikolari għall-impenn tagħhom f'dawn l-aħħar xhur u anki fix-xhur li ġejjin. Għalhekk inħares il-qudiem għall-iskambju ta' opinjonijiet fil-ġejjin u grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazie ħafna, u għastempa ġenerali tajba ħafna, iżda hija dettaljata ħafna fil-ħin li kellek għad dispożizzjoni tiegħek. Kifet ħanaddu għad dibattitu li jmiss għad dawn kwistjonijiet kollha li għajmu l kellima tagħna ħon naqsmu diskussjoni f'tliet partijiet. l europa 2020 u politika ta' kohezjoni aktar twetti aħjar u kwistjonijiet ġeografiċi. Ħanurukom klip, video qasir biex nintroduċu dawn it-temi u dawn ħajuru diskussjoni b'mod konkret, eżempju konkret, ta' l-impatt li kellu il-finanzjamenti għal politika ta' koezjoni fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna kif benefikaw minn proġett Ewropew. Imbagħad ħanamlu dibattitu ta' dawn il-kwistjonijiet wara l-pubblikazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni ta' ġimali għaddit għaddiet kelli bosta tal-bit għal mikrofonu u għalhekk niproponi nieħdu dawn in-nies l-ewwel iżda wissikom li għandna ħafna affarijiet inkopru, ħafna nies jixtiequ jitkellmu, ġifieri minuta u nofs żewġ minuti kull kellim nixtieq nisħaq dan il-punt u mbagħad niftħu diskussjoni u kull suġġett u mbagħad ngħaddu lura l kelliema tagħna biex wieġbu qabel ma ngħaddu l-punt li jmiss. Nixtieq nsemmi qabel ma nibdew li din il-laqgħa tkun mxandra live fuq l-internet tistgħu issegu din il-laqgħa fuq Twitter ukoll fuq EU Original u tistaw tużaw il-tag hash EU Open Days. U anki fuq is-sit tal-Netwerk Reġjonali Ewropew dan id ta' ħajkun mhux biss fuq il-livell virtwali, iżda fuq il-livell reali hawnhekk f'din il-kamra. L-ewwel ndur il-kelma l-Ministru biex nadira l-kelma x'tit titlaq dal-waqt. F'dawn l-aħħar snin reċentement kien hemm min kienet ibassar li l-politika ta' kożjoni kienet se tiltemm jew kif nafuha bħalissa. Issa l-President Barroso diskrivija bħala politika li l-prinċipju l-valuri ħajbaw l-istess tagħha. U xorta waħda da politika reġuni kollha. Għalfej taħseb li dibattitu imbidel u inti bħala rappresentant tal-Kunsill fiduċuża li l-proposta tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni ħad tiġi aċċettata? Stało się tak, e, czy dzieje się tak dlatego, że... Grazie. Nasa per raġuni illi insabu fi żmien speċifiku ħafna kif qal kulħadd. Kważi kull stat membru tal-Unjoni Ewropea għaddej minn mument ta' kriżi kbira. Minna l-oħra għandna politika illi tista eh, eh titbiddel u issir politika favur l-iżvilupp għall-Ewropa mod ġenerali. Id-dibattitu ilu għaddej għal diversi snin, erba snin fil-fatt. U tistaw taraw bl-aktar muċċar illi jekk ikollok politika illi tista' titraduċi l-istrateġija Europa 2020 fil-ħajja prattika ta' kuljum, l-unika politika li jkollok ta' dan it-tip, ta' dan ix-xorta, b'sistema ta' implementazzjoni fil-Polonja dan jaħdem tajjeb l-unika politika li jkollok hija l-politika ta' koeżjoni. Dan huwa eżempju ċar ta' kif din il-politika taħdem bl-aqwa mod possibbli. Il-politika mhijiex, il-benefiċċji ta' il-politika mhumiex limitati għal xi pajjiż benefiċċjarju il-benefiċċji tqasmu bejn l-Ewropa kollha kemm hi. L-informazzjoni hija disponibbli, l-informazzjoni li turi kif il-politika ta' okkażjoni fl-Ewropa għandha effetti pożittivi fuq pajjiżi oħrajn. F'pajjiżna nitkellmu fuq il-Ġermanja, Franza, iviva iva, ħan ikkonkludi. Dawn huma fatturi illi insibuhom fil-qalba tal-enfasi fuq dil politika pal politika ta' investiment fl-Ewropa. Iva naf li trid ħallina li x'għandek ħafna x'tagħmel, jekk jaġabkom applaus lill-Ministru qabel tħallina. Commissioner, if I, I could turn to you and ask the same question. I mean, it's been an uphill struggle. L-istess mistoqsija, kienet bieċa xogħol diffiċli, u xek li naslu fej edin issa. Għalf il-ministru qalet illi eh, kien tibdil eh, kalm, u xek, kim intom għamiltu ktar minn ekk, u xek, kien rajnazzjoni rivoluzzjonarja fil-sissin. Fil-fat, ma kenniġ daqshekk ħin l sentejn, forsi ftit inqas, però stajna nibdlu dak li bdejna taħt ir-responsabilità ta' Danuta meta kienet kommissarju fuq l-istess perjodu ta' żmien kena dan li earmarking u uh, din kienet ħaġa sinifikattiva xajna bidla mill-perjodu ta' qabel għalissa u issa nistgħu nibnu fuq xi ħaġa illi tfisser il-marking għal-injament aktar b'saħħtu ma naħseb l-iktar punt sinifikattiv u li ngħidu bl-aktar moċċar illi issa nemnu illi politika reġjonali għandha timftijem bħala politika ta' investiment illi tinvesti f'persuni, f'reġuni u li tikseb aktar mill-investejt u din hija l-mira ċara u għal dan il introduċejna ħafna miżuri li ġa spiegajt eh, riżultati ta' orientament, fukar fuq il-flessibilità u anka inċentivi, kondizjonalità u fl-aħħar mill-aħħar kollox irid eh, jinġabar f'kuntest li juri li hemm struttura ta' partnership fil-kooperazzjoni għandek evoluzzjoni estrema tal-politika, kellek evoluzzjoni estrema tal-politika u dan għalġej tal-Europa. Evoluzzjoni estrema tajt il-ċermen, dannu tant ibdej dal-proċess, xtaħseb fuq fej wasanna, kif zammejna dal-prinċipju li hija politika reġuni kollha l-Ewropa kollha inti sodisfatta u dan sejr nixxilu jgħaddi anka minn negozjati forsi liktar anzjan fostna forsi ftakar li fl-2005 ġilidna sabiex inżommu dil politika ħajja għaliex kienet se tisparixxi anka skont opinjonijiet ta' ċertu stati membri. Ma jnexxilla tibqa' ħajja dil politika li xem eh, loġika wara dil politika kif konna politika għal fqarbis naħseb illi dan itelle fil-valur miżjut Ewropew tal-politika, tkun politika ovvjament li ma tiswa xejn. Imma għanna niftakru għal dejjem li ma nġildux kull seba' snin għal reġuni din hija karatteristika din il-politika li għamila tant eh, prezzjuża u għanna nużaw issa l-arfin u s-saħħa li hemm bżonn sabiex eh, inkomplu mixin il-qoddim imma n-investu wkoll fil reġuni l-aktar fqar sabiex jaġġornaw ruħhom u jkunu jistgħu anka huma jinaqdu u jimxu l-qoddim jingħaqdu mal-reġuni l-aktar f'saħħithom. Jiena gburija għal fat li mixin fil direzzjoni li bdejna lura fl-2006 Din hija politika ta' investiment, politika li tiffoka fuq mobilizzazzjoni tal-potenzjal ta' żvilupp, potenzjal ta' tkabbir ta' kull reġun u li hija politika li tifhem li reġuni għandhom ikomplu jaħmu flimkien f'kuntest sektar wiesa ekonomiku. Sinira Bresso, f'termini ġenerali, il- l-ispozi kienu pożittivi, inti sorpriza b'dan. Lejna minix sorpriza. Naħseb għamilna biċċa xogħol tajba flimkien. U l-Komitat mm. tal reġuni kiseb dan ir-riżultat. Minix sorpriza lejn, forsi naħseb illi reġuni f-tranzizjoni, kategorija ġdida din fil fat reġuni f tranzizjoni ħaġa tajba għal ħafna mir-reġuni tagħna u naqbel perfettament illi għandna bżonn politika ta' investiment b'saħħitha. Naħseb illi l-affarijiet dew tajjeb u se nkomplu fl-aħħar nexxielna jkollna proġett validu. Naddu issa għall-ewwel punt speċifiku, politika ta' koesjoni ta' investiment, u ħarif fokaw fuq il-politika ta' koesjoni politika 2020. Mela, ħanaraw l-ewel video tagħna, l-ewel eżempju ta' xi ħadd li qed jibbenefika minn politika ta' koesjoni bil-fatti. Is available. Is that clip of it Ah, Look, here we go. Ik ben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 issa tikkalkula l-konsum tal-elettriku fimna illi il-magna tal-ħassir tikkonsma aktar minn appliances oħrajn. Hemm display li turi bloċċar fil-fatt fil-waqt illi l-pompa l-ilma tikkonsma proporzjonalment inqas. U l-Unjoni Ewropea tiddisciplina finanzjament għal dal proġett hija ħaġa pożittiva ħafna u nixtieq li dan il-proġett ikompli jaħdem għax naħseb li u għadja tajb. Uh, Tajjeb wis eżempju prattiku u waħda mill-loqsma ta' konċentrazzjoni tematika taħt il-proposti l-ġodda effiċjenza fl-enerġija u enerġija rinnovabbli dan juri kif finanzjament l-Unjoni Ewropea intuża speċifikament As I say, what I'm going to do first is ask. Dan kien l-ewwel eżempju naddu s-saq għal-kellima sabiex jagħmlu kummenti malaj malaj u mbagħad niftaħ id-diskussjoni għal kulħadd u l-panel ikun jista' jirrispondi. Nibdew Bramon Luis Vakaser Sizo, President tal-Komità Autonoma ta' Mursja u Viċi President tal kumitat tal-reġuni. Senjora Bresso, Komissarju Han, il-komment dwar l-Open Days juri li din hija inizjattiva interessanti għall-aħħar hija utli għaċ-ċittadini għar-reġuni tagħna fl-Ewropa u hija ta' interess għal kull minnu interessat fil-politika ta' koezjoni. Safejna fejna fin il-Kommissjoni kif ukoll il-Parlament Ewropew flimkien maħna l-Komitat ta' Reġuni jaqblu fuq dal-prinċipju ta' governanza fuq livelli differenti jemnu palna li awtoritajiet lokali u reġjonali jistaw jaħdmu kosa sabiex nimplementaw l-Sadġija Ewropa 20 jidher jew xi problemi bl-interpretazzjoni f'ċertu lingwi, u wieħed tista' tkompli. Kif kont qed ngħid? Li qed naraw u l-importanza ma' illi jorbtu il-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea għal-rol tal-autoritajiet lokali u reġjonali fl-implementazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. kollu jena nemmen illi hemm bżonn inkomplu nisqu fuq dan il-prinċipju. Ma nix ninsew il-miri prinċipali ta' trattat, ġifiri nipromovu kozjoni ekonomika u soċjali. L-istrateġija Xin 2020 għanda approċ minn fuq għal-isfel u fil-prezent qed naslu feridu naslu l-proposta tal reġim li finanzjarju li jmiss tajt illi il-budget għandu jkun allinjat ma l-istrateġi Europa 2020 u l-politika ta' koezjoni għanda tejna niżguraw il-koerenza l-koordinament tal-azzjoni komunitarja permezz tal-fondi. Għaldaqstant, dan huwa l-istrument prinċipali ta' investiment fil-reġuni. meta eh, Iva konkludi, Sinjura, meta ikonnem rabta diretta bej l-Europa xinu politika reġjonali, din il-politika tista' tintuża eh, sabiex nilħu il-miri għal eh, periodu ta' budget li grazzi. Michel Delabar, sindku ta' Dunkerque fi Franza, u membru f'kumtat tal-Reġuni, Sur Della Bari kjoġbu. Madame la Presidente, Mesdames, Messieurs. Grazie. Signora President, Signori. Jena qbilt ma dak kollu li smajt sissa. Naqbel ma dak kollu li qal kulħadd fuq is-suġġett tal-politika ta' koezjoni. U jiena naqbel mal-President Barroso u d-diskors tijaw li taqodum il-Parlament Ewropew ġimmatejju li sejjaħal aktar Ewropa. U li najdu li għan nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid. Dan kollu pozittiv, pero ovvjament dejjem ħajkollok xi problema u xi kiena xtaqt aktar dettalji. U jindispeċini illi President Barroso, u l-messaġġ tal-President Barroso, u għamminat mill-fat li l kummissjoni tidher li accettat kontra il-parir tal-Parlament Ewropew u l-Kumitat tal-Reġuni illi taċċetta l-idea ta' Demokris fuq il-reġuni kif pro, kif promuovew Sarkozy u Merkel. U dan jeddet autoritajiet lokali u reġjonali bitnaqis finanzjament f'każ illi l-Istat membru in kwistjoni ma jirrispettax il-patt ta' stabilità u jien ma nistax nifhem kif dan jista' jippromovi l politika ta' koeżjoni. Naħseb li din hija kontradizzjoni. Jiena nilqa l-fatt illi il-Kommissjoni ma qablitx ma l-idea ta' nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid tal-politika ta' koezjoni u nilqa l-idea ta' reġuni intermedji għalfej fil-pretest tal-Istrateġija Ewropa 2020 il-programm għal azzjonijiet eleġibbli ta' Tli-RDF se jkunu mnaqsam u dan għal ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali. Għalfejn dan? Għalfejn Brussell qed tinsisti illi ta' faħjar xinu fl-interess tal autoritajiet lokali u reġjonali għal politika ta' koezjoni u politika soċjali. l pontija, l pontija, u għana għedina biex nistaqsu mistoqsijiet, sinna President. Xinu l-pont tal-proposta tal-Kommissjoni illi tirtira mill-politika ta' koezjoni u l-governanza fuq livelli differenti 50 biljun euro favur program li jiġi plisem ta' Connecting Europe li qed tagħmel kommissjoni fl-opinjoni tiegħi u illi twaqqaf proċess ta' żarmar strutturali tal-politika ta' koezjoni u jiddispeċini li nara dan. Iva, grazzi ħafna, għandek raġun, Ija taw biex tistaqsi mistoqsijiet, imma rridu niżguraw li kulħadd ikollu l-opportunità jistaqsi mistoqsijiet u li jkun hemm risposti. Għal daqstant nkompli nkun eh, stretta interventi ieħor Michael Schneider, segretarju tal-Istat fis-Sassonja fil-Ġermanja u ċermen tal-grupp tal-PPF fil-dan il komitat tal-Reġuni, jekk jogħġbok. Äh, danke, genau als solcher möchte ich hier was sagen. Grazie ħafna. Pala chairman tal-grupp tal-PPF dan il komitat tal-Reġuni xtaqt ngħid li l-Kommissarju ħad mod partikolari prosa tal-pakket li ġie prezentat fl-aħħar xhur u anka l affas finanzjarji differenti u anka la bozza regolamenti li prezentajt il-ġejjini tal-politika ta' koezjoni s-sanda u dima bib miftuħ. Jek konta t-segwu l-proċess ta' fu li din kwistjoni kemm xejn komplikata kien hemm ħafna riservi u opponjonijiet kontra missa żgurajt illi politika ta' koezjoni tal-ġejjini u il-miri il-ġodda se jisiru realtà minn mar noqogħdu nitlu fi dettalji u kritika żejda, l-għal neċtaqt ngħid grazzi għaliex u rejt li jinti tassew ħabib ta' reġuni grazzi għal proposti tiegħek għaliex politika koezjoni hija ħaġa li isseħ fir-reġuni. U l-istrateġija 2020 hija ħaġa li appoġġajna mill-bidu għahna dejjem għadna li rridu li il-politika tkun ta' suċċess, kien hemm il-patti territorjali li ġew stabiliti u din kienet l-idea tal-partiċipazzjoni tal-reġuni u l-autoritajiet lokali fl strategija ta' implementazzjoni Forsi konna kemm xejn pozittivizzejiet fil-riflessjonijiet tagħna bżonn inħarsu lej il-politika ta' koeżjoni kif tista' fil-fatt tkun inkluża żejt fis-strateġija Ewropa xina li xi aktar minn politika temporanja ta' investiment, politika ta' koeżjoni għandha tkun dejjema b'miri dejjema għandha dimensjonijiet differenti u tifoka ħafna fuq approċċ integrat fil-reġuni. Ma nix nikritikaw sempliciment u najdu fil-ġemmat u xur ġejjin fil komitat reġuni se nid-dibattitu dan, għan iproduċ opinjoniet, għan naħdmu mal-Parlament pol u l-Kommissjoni b'mod kostruttiv. Pero, ovvjament, nafu li dan huwa jum importanti u nafu li hemm ġejjini għal politika kohezjoni. Barbara Schwartz mill austria fir rigward tal-isfidi li ġew identifikati mill kummissjoni u anke l-prioritajiet hekk kif imniżla fl-istrateġija tal-2020 aħna inħossu li l-anijiet huma kollha importanti l-innovazzjoni, r-riċerka, l-enerġija. Dawn huma prioritajiet importanti għal politika ta' żvilupp u naqblu magħhom. Xtaqt inżid xi idea toħra il-livell minimu ta' finanzjar għal dawn u wieħed rrid joqgħod attent għal fattibilità u uh, ħalli jkun hemm biżejjed fondi għal reġuni Eh, differenti. Ma tasbux li hemm riski li ċertu reġjuni mhux se jkunu jistgħu joffru bizzejiet f'dan il-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni u lek l lura. Jiġifieri il-kunċett tal-innovazzjoni mhuwiex ċar daqshekk. Anka inħoss li jrid ikonna definizzjoni aktar wiesa tal-innovazzjoni eh, meta wieħed iħares lej innovazzjoni ta' proċess u prodott jew inkella, per eżempju, innovazzjoni ta' xi ħaġa l għandha x'taqsam mat-turiżmu dawn ukoll għandhom ikunu eliġibbli għal fondi. Anke għandu jkun hemm differenzi ta' bejn ir-reġuni minħabba differenzi li jeżistu fil-verità bejn ir-reġuni u biex inkunu ċerti li kulħadd qiegħed jiġi inkluż. Eh, anke fir-rigward tal-investimenti fil-kumpaniji li RDF għandi jappoġġja Eh, lil eh, anka eh, l-SMEs u huma importanti li nkomplu nejnu u koll il-kumpaniji li jkunu akbar u għandhom ikunu koll eligibli għax dawn ħafna drabi joħolqu ħafna xogħol u għandek kumpaniji illi ikunu fil-fatt qegħdin jimpjegaw ħafna nies u qegħdin joħolqu xogħol anka għal SMI. Irridu noqgħdu attenti kif inqasmu dawn il-fondi u uh, jiena naqra xettika dwar il-kondizzjonalità fir-rigward ta' l-implementazzjoni ta' liġi nazzjonali eh, f'pajjiż bħal tiegħi li huwa federali jinħolqu l-problemi l-art, per eżempju, li hija tal-istat Eh, eh, postijiet eh, jistaw, skużawni, postijiet jistaw jiġu u koll motija l-ħtija jek laffariet ma jimxux tajjeb dawn irridu nqodu attenti illi s-simplifikazzjoni tkun immirata lejn kulħadd lejn l-amministrazzjonijiet. Ministru tal-Ġustizzja tal-Reġjun mill-Ġermanja. Mela, qed rakissa kissa tgħid il-ċer għax ma kienx qed raħqabel qabel lil kellimi. Senjura, President, qed rapprezenta um, eh, reġun mill-Ġermanja eh, jiena nixtieq eh, nejt nirringrazzakom ta' solidarieta li eh, intweret lejna kena ah, aktar minn 8 biljun euro mill-fondi strutturali li nataw li reġjun tagħna kien investiment importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Minħabba il-dibattitu ekonomiku u finanzjarju li għaddej palissa Nixtieq eh, nibda billi nirringrazzjak tal- eh, fatt illi il-komunità l-Unjoni investit fil-reġuni illi qabel kienu fil-GDR. Aħna napprezzaw ir-rwol tal-Komissjoni u tal-Parlament u tal-Parlamenti Nazzjonali din il-kriżi eh, kompleta Taddi tpoġġi l-affarijiet għallar u rritna li għanna bżon aktar Ewropa, mhux anqas Ewropa u kif għal il-Kummissarju għan għandna ninvestu aktar fil-bniedem. Eh, dan huwa dibattitu li huwa importanti ħafna u naħseb il-politika tal-kozzjoni qiegħda fidejn tajbin, sikuri għal ġejjini u jiena nixtieqilkom kull suċċess għal ġejjini. Grazzi ħafna tgħid il-ċer. Qabel ma nduru lejn il-panel ħanaraw jekk hawnx aktar mistoqsijiet, jekk jogħġobkom introduċu lilkom infuskom l-ewwel qabel ma titkellmu. minħabba qed nagħmlu dan fuq l-internet jekk joġobkom oqogħdu bil-wieqfa meta titkellmu. Jiena Jacques Leblanc minn Franza u kuntent ħafna li qiegħed hawnhekk. U e, kontent li ħajinżammu il-reġuni ta' tranzizjoni. Pero ximkien smajt eh, l-kelma montanja fi trattat ta' Lisbona li jitkellem dwar eh, il-koezjoni territorjali isemmi il-montanji u l-gżejjer. ħajkun hemm allokazzjonijiet allura għal dawn il-reġjuni territorjali montanjużi, per eżempju, il-ċer qed jgħid li kien hemm xi membri parlamentari li jixtiequ jintervjenu. Jina Karin Kardenbach, jina membru tal-Parlament Ewropew, imma kont ukoll involuta 16 sena fil-politika lokali u eh, kont edha nħares lejn nistudja nsi din u nħares lejn din il-politika reġjonali għal dawn is-snin li għaddew. Biex nirringrazzja il-Kummissarju għax ħadem tajjeb ħafna mal-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali huwa imsieħeb importanti ħafna u jikkopra ħafna magħna. Nixtieq ngħid ukoll il-Kumitat tar-Reġjun illi huma qegħdin jippromuovu dawn ir-reġjonali fi tranzizzjoni u qegħdin jaħdmu ħafna u mingħajr l-opinjoni tagħhom ma jkonniġ dawn il-proposti dawn ir-reġjonali ir-reġjuni fi u huma importanti ħafna u rridu koraw illi eh, jkun hemm kooperazzjoni akbar jina xtaqt illi nieħu spunt mill-film li għadna kemm rajna kif il-politika ta' koezjoni tista' tiġi tkun esperjenza għal eh, ċittadini aħna rajna dak il-klip fuq il-smart meters eh, li eh, urina kif jaħdmu l-affarijiet. Jina ma nistax nifem, pero għalfejn kultant għanna nikastigaw proġetti lokali minħabba xisbali li jisiru minnaħat tal-gvernijiet. Għanna bżon aktar appoċ biex inkomplu b'din il-politika ta' koezjoni ma nix niddubitaw il-solidarieta u ma naħsibx li l ta' tagħna jaqbel jek jitneħow il-flus mill-politika ta' koezjoni. Jitkellem parlamentari ieħor jiena eh, membru wkoll ta' dan il-kumitat tar-reġuni il-, -kumitat, politika ta' koezjoni importanti ħafna biex noħorġu minn dan il-periodu diffiċli li għaddejjin minnu waħda mill-kussjonijiet kruċjali illi għanna palissa huma il-nuqqas bilanċ fil-kompetittività u anka zbilanċi strutturali bejn ir-reġjuni differenti għalhekk din eh, din il-politika importanti ħafna fi żmien fejn hemm problemi ta' investiment u ta' likwidità u fejn l-istati membri waħidhom ma jistgħux jippromovu il-tkabbir u anka fi żmien meta nkalbanek qed isibu diffikultà biex eh, jagħtu jgħinu fl-investimenti. Din hija din il-politika importanti ħafna għal ġejjini ta' l-Ewropa. Iridu jkunu fondi simplifikati u aċċessibbli huwa importanti ħafna f'dan iż-żmien kruċjali. Dan uh, l-istrument huwa istrument okkażjoni huwa importanti immens. Għandna bżonn żieda ta' 10 fil-mija fil- uh, uh, fil- fil-fondi biex f'xi stati membri suppost kien hemm 85% ta' ko-finanzjar U fil-rigward tal-kondizjonalità makroekonomika, di naħseb ma tamilx sens. Ma nistax nifhem għalfej il-patt ta' tkabbir stabilità issa għandu ineħi is-sussidji li reġuni meta din dan huwa daqshekk importanti il, dan il, dawn il-kastik automatiku meta wieħed ma jikkonformax mhumiex tajbin. Grazzi ħafna. Ħanifukaw fuq din il-kondizjonalità iktar l-qudim tgħid il-President. Għalissa irridu nifukaw fuq l-istrateġija tal-2020 u l-politika ta' koezjoni. Ħalli bekk inkunu għadin nifukaw fuq it-tlet taqsimiet li semmejt qabel. Nix qed infittex il Sean Kelly jiena tgħid il-President. Sean Kelly mela għandek il-mikrofonu. Grazzi, Sinjura President jiena kontent ħafna illi għaw daqsek nis għawnek f'din il-kamra u li għaw il-komissjoni u anka għaw eh, il-rappresentanti eh, tal-komissjoni. Għanna bżon aktar Ewropa, manna bżon aktar Ewropa ugwali. U eh, il-politika ta' koezjoni ħatejna nittrattaw din il-kussjoni hemm fil-fatt riżultati ta' suċċess u meta wieħed iħares lejn dawk ir-reġjuni li ħirġin mill-konverġenza wieħed jara riżultati. Jiena ħadd pjaċir ħafna nara dak il-klip eh, li wrid dik il-persuna kuntenta ħafna bil-politika ta' koezjoni hemm uh, affarijiet li huma pożittivi li mhumiex qegħdin jisemmew u ħafna drabi jisemmu biss l-affarijiet negattivi. Il-politika ta' koeżjoni da tikber fil-ġejjeni. Waħda mir-raġunijiet ta' suċċess għal din il-politika ta' koeżjoni e hija l-kategorija intermedjarja li qegħdin diskutu li qed tiġi diskussa u forsi l-Kummissjoni tista' eh, t xi ħaġa dwarha u l-istrateġija tal-2020 u eh, l-implikazzjonijiet kollha fil-kuntest ta' din il-politika ta' koezjoni. Ħanerġa' ndur lejn il-panel għax isemmew ħafna affarijiet għalissa kieku jina nishtiq li ma nsemmux il-kondizjonalità. Il-kelma flessibilità issemmit kemm il-darba l-istrateġija 2020 tnaqqis eh, fil-programmi eligibli il-differenza bejn ir-reġjuni u il-din il-mistoqsija ġifiri tal-flessibilità Mela, biex niprovaw nalinjaw din il-politika ta' koezjoni ma' l-istrateġija tal-2020, tasbu li qed immorru wis li lin qegħdin namlu eh, l-affarijiet stretti wis biex ir-reġuni jkunu jistgħu nkunu nistgħu nifqu l-tiġijiet tar-reġuni differenti il-Kummissarju l-ewwel. Mela, dan għanna tħassib aħna fuq il-fat li din l-istrateġija tal-2020 li aħna naqblu maħħa u naqblu li għanda tkun fiċ ċentru ta' din il-politika ta' koezjoni jista' tkun il-sir gaġġa malu għawis f'ċertu situazzjonijiet Eh, specialment eh, fir rigward ta' situazzjoni li għandhom xasmu ma', eh, ma territorju. Jekk aħna noqogħdu namlu l-affarijiet stretti wis ħanoħolqu il-problemi. Inħoss però illi jekk jirnexxinna nħallu li reġjuni u l-entitajiet lokali jipparteċipaw allura ikun possibbli illi nadattaw il-proġett tal-reġuni għal din l-istrateġija tal-2020. Imma skont il-tiġijiet tat territorji il-ftejmi territorjali li aħna, il-proġetti territorjali aħna semmejna għandhom isiru realtà u bekk nkunu nistgħu naqdu il-żewġ politiki. Inti taħseb li il-kontratti se joħolqu il-bilanġ bejn il-fokus u l-flessibilta? Il-flessibilta tfisser eċċessjoni mir-regoli, iġifiri dan jista' iwassal ukoll għal aktar komplessità. U aktar sfidi għal min ikun qed proponi dan il-qafas legali. Din l-sfida kienet qudimna anka ħames snin ilu u għalhekk iridu niksbu bilanċ eh, u din hija xi ħaġa kbira u biex nindirizzaw din il-ħaġa aħna għamilna dan l-approċċ strateġiku qed nuħduh anka lilin minn hekk. Jiġifieri aħna qegħdin naqdu l-għanijiet mal-ispeċifiċajiet territorjali u fil-fatt dawn huma il-kanali illi bihom nistgħu niksbu dan il-bilanċ bejn il-lanijiet komuni li huma dawk tal-istrateġija tal-2020 u din speċifiċità territorjali. Nixtieq ngħid ukoll illi dan mhux biss proċess li jibda minn fuq għal isfel imma wieħed jista' jibdi ħanka minn isfel il fuq. Ġifieri fuq livell lokali li tisir l-isforz biex nidentifikaw l-assi lanijiet illi hemm u mbagħad naraw kif wieħed jista' jorbothom mal-lanijiet Ewropej u il-fondi li hemm għal 11 il-priorità. Ġifieri, wieħed jista' jinżel minn fuq għal isfel imma anka minn isfel għal fuq biex niksbu il-bilanċ meħtieġ. U naqbel ma' Mercedes Bresso illi dan se jidħol fil-kuntratti. Din il-mistoqsija tal-flessibilità versus il-focus x'qed timplika din għar-reġjuni? Din hija xi lista stretta li wieħed eh, irid jażel minna bil-fors skont iċ-ċirkostanzi u mbagħad anke x'taqtek isemmi xi ħaġa dwar il-reġjuni fi tranzizzjoni kien hemm ukoll mistoqsijiet dwar dan. Mela, ħan nirrispondi tal-mistoqsijiet bil-Ġermanis. Eh. Fuq eh, il-reġjuni fi tranzizzjoni, L-istrateġija tal-2020 aħna ħarisna leja u anka l-lum stess aktar minn 90% tal-budget tal-politika reġjonali qed jintnefa għal dawn il-prioritajiet tal-2020. Mhux qegħdin nippruvaw nivvintaw xi affarijiet ġodda hawnhekk nixtiequ inżommu il-prinċipju tal-approċċ integrat imma fl-istess waqt nixtiequ li jkollna konċentrazzjoni tematika. Nixtiequ nifukaw fuq ċertu kwistjonijiet u nista' nsemmi per eżempju il lajnuna għal SMEs biex dawn ikunu kapaċi jagħmlu l-innovazzjoni mux eh, eh, eh, biss fil-reklamar imma anka fuq livell amministrativ, per eżempju, kif wieħed jifranka wkoll l-użu ta' l-enerġija. Hawnhekk għandna spektrum wiesa ħafna ta' kwistjonijiet u onestament Jekk uh, wieħed iħares lej dan uh, faktar dettal, ma naħsibx illi għandna noqogħdu ninkwitaw li xi ħadd ħajjibqa' barra. Dan huwa impenn biex ikonna għanijiet li wieħed jista jarom ċaru li jista jasal għalihom sa, uh, sa tmim perjodu illi jista jaqa' taħdin l-istrateġija tal-2020 Zgur illi tal-limna lezzjoni mit-trattat tal-Lisbona, irridu aħna nitraduċu l-anijiet Ewropej fi fazzjonijiet um, eh, implementativi fuq livell uh, nazzjonali ħafna drabi għanijiet uh, fuq livell tal-Unjoni wieħed iħares lihom bħala xi ħaġa remota. L-Iżvezja qiegħda em fuq uh, berba fil-mija għal riċerka, ir-Rumanija b'wieħed fil-mija għal riċerka u ħadd minnhom ma jrid jivvota għal 3 fil-mija. Iġifiri, kull pajis għandu jkollu għannijiet realistiċi. Umbat, dawn l-għannijiet flimkien ħajtuna il-perċentwali li aħna għanna bżon. Issa dwar il-reġjuni fi tranzizjoni din kienet miżura li aħna nexxinna niksbu billi ħdimna fuq l-arkitettura finanzjarja eżistenti. Meta wieħed iqis li fil-programm eh, li jmiss se jkollna inqas reġuni eh, illi huma anqas żviluppati bħalissa għandna erba' u 80 reġjun ta' konverġenza u issa fil-perjodu li jmiss qed nistennew li jkollna 68 l-iskambju jgħat bejn il-reġjuni għanqa sviluppati u dawk il qedin fi tranzizzjoni. Nistanti konfigura anka oħra li hija importanti, relevanti, dawn ir-reġjuni ta' tranzizzjoni f'dan il-perjodu mhijiex xi ħaġa li ħannaqxuha fil-ġebel aħna, mhix xi ħaġa fissa, u darba l-dejjem f'reġjuni li huma anqas żviluppati għandna ehm, GDP ta' 53 fil-mija u f'oħrajn 122 fil-mija ġifieri hemm differenzi kbar bej reġjun u ieħor. U l-limitu minimu ta' 75 fil-mija fil-fatt huwa wieħed insinifikanti. Il-reġjuni fi tranzizzjoni qegħdin ngħidu li qegħdin frata ta' bejn 83 u 35 fil-mija. Il-rata ta' persuni impjegati hija importanti ħafna għax fil-reġjuni li hija li huma nqas żviluppati rata hija 63 fil-mija fil-waqt li f'reġjuni oħra aktar żviluppati hija ta' 73 fil-mija. Fir-reġjuni ta' tranzizzjoni hija ta' 67 fil mija Iġifiri għanna bżon dawn ir-reġjuni biex ikona dan il uh, din il-konsolidazzjoni. Naddu għattini puntana, zda qabel nishtiq nsemmi il-premi għal proġetti ta' innovazzjoni l għaddejjem l-2008 u issa l-premijiet tal-2013 ħajġu mnieda propju f'dawn l-Open Days. Qed insemmi dawn il-premijiet għaliex il-, Tlieta minn dawn il-kategoriji huma marbuta mal-anijiet tal-2020, tkabbir sostenibli inklusiv u intelligenti, hemm ħafna kategorija dan il-premi, per eżempju kategorija ta' informazzjoni, eccetera. Hemm din dil-ġimgħa l-skadenza l-applikazzjonijiet tistgħu issibu l-informazzjoni fuq sit ta' Digireġo u issa għaddejjin fid-diskussjoni tagħna. Issa se ngħaddu għat-tieni tema tagħna ehm, twetti aħjar. Il-Kummissarju Han semma fil diskosti tiegħu għall-proposti li jrid qabża kbira l qoddim kif kun hemm prestazzjoni u twettiq tal-politika ta' koeżjoni. Issa rridu dibattitu dwar l-implikazzjonijiet ta' dan xi fisser iżda qabel nisimgħu u naraw il-video. Jag heter Amal. Amal Yasem och kommer från Kurdistan i Irak. Jag har bott här i Sverige i 21 år. Jena jisimni Amal Jasem il nejx l-Svezja l-21 sena, nejx fil-fat f'Katrinholm u fil-bidu kelli l-idea li n-nidi eh, l-idea tijaj billi nuża mikrofinanzjament tal-Unjoni Ewropea ġejt mejjuna u minn sena ilu lawn stajt n-nidi l-proġett tijaj u nibdih. Meta fl-Iżvezja tniedi attività ekonomika bħal dan it-tip, ikun hemm ħafna burokrazija, iżda l-mikrofinanzjament għeni għaluli kif għandi nagħmel il-mint min irid nirrikorri u kif nista' mmur lil minn dawn l-ostakli. Fil-bidu l-affarijiet bdew sejrin tajjeb, iżda issa qed naqla d-doppju fil-fatt. So there we're hearing about how uh, funding Tajjeb, naraw kif nisimaw kif il-fondi enow din il-persuna mal biex tkun tista' taffaċċa l-komplessitajiet u l-politika tista' mod iktar ġenerali twettaq u tejn lin-nies kif kien f'dan il-każ. Kien hemm ħafna kelliema li talbu għal-kelma qabel u bat niftaħ il-mikrofon għal kulħadd qabel ma ngħaddi għall-panel. Issa Flow Kukas fisem il-Kunsil ta' Liverpool u fil-grupp tal-Kumitat ta' Reġun ukoll. Is-Sinjura Hubner semmit li madwar il-punt tal-2005 rridu l-politika ta' koezjoni u naħseb li ħajkonna ġlida ma' ċertu stati membri biex nżommu l-livelli tissa. Dawk li jridu jżommu l-politika ta' kozjoni jridu jiġbdu ħabel wieħed biex niżguraw li dan nistgħu nagħmluh. U iva, kummissarju, għandek raġun għandha tkun politika ta' investiment u mhux biss politika ta' nefqa b'investiment siewi tista' tagħmel differenza enormi ta' l-ħajja ta' ċittadini tagħna u ħafna minna hekk iridu jaraw. U dan japplika kemm għal reġunjoni kif ukoll għal dawk l-aktar fqar. Titkun orjentata lejn riżultati x'in kella jekk le kull ma tnamlu għandna nafqu l-flejjes għal xejn. Jekk kun orjentata lejn riżultati l-benefiċċji ħaj jkunu dejjema. Tikom xi eżempju fir-reġun tiegħi Fil-kostituenza tiegħi kena wieħed mill-istrumenti finanzjarji bejn l-2000 u l-sena 2000 u l-2006 bil-fond ta' investiment speċjali għal negozji tagħna lokali u dan il-fond għadu qed jirċievi ħafna flejjes fuq investimenti li għamel u għat jagħti flejjes il dawk negozji lokali u ħejqa jagħmel dan għal snin li ġejjin. fil dan ir-reġun tagħna aħna frankajna zomna jew krejajna 15 eh, l-1000 impik ġdid 54.000 eh, impik ġdid u dan juri differenza li tagħmel politika ta' koeżjoni li l-politika l-oħra ma jistgħux jagħmlu. Nixtieq insemmi ftit punti issa dwar dak li ntqal illum. Irridu ninvolvu l-awtoritajiet lokali u ċittadini li nibdew minn fuq għal isfel u ngħidu li l-gvernijiet irridu japplikawhom din mista taħdem. Għaliex ma jaffux eżattament kif qed jimxu l-affarijiet fil-post kif jafu jafu ovvjament l-awtoritajiet lokali u reġjonali u għalhekk nilqal: riserva ta' 5% għal-bliet, għaliex il-bliet għandhom bżonn dan it-tip ta' investiment, rridu jkunu jistgħu jonfqu dan it-tip ta' flejjes fuq il-tkabbir tagħhom stess u l-ġenerazzjoni minn ġdid Jekk dan se nagħmluh madankollu dawn il-bliet iridu jkunu involuti fil-tfassil tal-programmi. Jekk dan ma nagħmluhx dan ħajfisser fallament. Ma jistax ikun approċċ minn fuq għall-isfel iżda jrid ikun minn żewġ naħat, minn fuq għall-isfel minn isfel għal fuq. U issa ndur għal kundizzjonalità makroekonomika. Nifhem ir-raġuni għala dan qed iseħħ u għala tiġi proposta u nifhem ukoll li kellna kundizzjonalitajiet fil-modi fejn pereżempju kellna riserva ta' prestazzjoni ta' 5% fejn ir-reġuni kienu jistabilixxu l-miri tagħhom u jekk jilħquhom jirċievu riserva. L-inċentivi u l-kastigi. Iżda sfortunatament f'dal każ qed naraw il-kastigi biss u mhux l-inċentivi. U għalhekk jekk irridu kondizzjonalità makroekonomika u ma ninvolvux il-reġuni u l-bliet kif inhu suppost u jkollna biskodeċ ġiba naħseb li dan ħajoħloq problemi. Kif dan ser seħ ma nafx, komissarju nifhem minn diskussjoni ta' ċertu uffiċjali li sissa m'hemm l-ebda mekanizmu stabilit biex ninvolvu l-bliet u raġuni f'dawn il-programmi minħabba il-programmi nazzjonali li qed nataw il-ġemp u nkun grata jekk tista' tajdinna kif daw il-programmi se involvu l-autoritajiet lokali u reġjonali u jekk dan se jkun rekwiżit minn naħa tal-Kummissjoni qabel ma jkun hemm fondi disponibbli. Grazzi ħafna. Eh, signora Zaja Karta, sindku ta' Ljubljana fil- u forse tista' jkun pronunzja ħjar ta' ismek għax naf li eh, kont terribli f'dan. Grazzi ħafna, Signora President. Il-pronunzja tiegħek kienet laqwa aqwa waħda li qatt smajt fajti fil-fatt. Iżda grazzi xorta waħda. Szanowni Państwo, e, pozwolę sobie zacząć moje krótkie wystąpienie o... Signori, Permettu li ngħid kemtejn fil-qosor dwar prinċipji bażiċi. Il-politika ta' kożjoni ġiet infassla sabiex tnaqqas il-distakki fl-iżvilupp bejn l-istati membri u bejn ir-reġuni. Tinsewx li anke fi ħdan reġun wieħed biss hemm differenzi ta' żvilupp kbar u hemm raġunijiet għala għanna jkonna fisseħ miżuri li għanna palissa fil-politika ta' kohezjoni biex innaqsu differenzi anki fiħdan reġun wieħed biss. Fir-reġuni tagħna aħna għanna bliet b'saħħithom u rħula u provinċi b'saħħithom iżda mbagħad għandna żonni oħrajn li għandhom livelli aktar baxxi ta' żvilupp. Dawn l-aspetti ta' politika ta' ma' m'għandniex ninsawwa meta nkun qed nagħmlu ħsieb tagħna. Entikom eżempju dwar fejn il-politika ta' kożjoni qed taħdem. Ħafna raġuni Pollakki, parti kbira tagħhom, kienu sejrin tajjeb. Il-politika ta' kozjoni kienet ta' beneficju għalihom, waħda mir-raġuni tagħna miexja biex isir raġun ta' tranzizzjoni, iżda fadal ħafna xogħol rid iżir. U naħseb li kien ta' valur li nerġa' li huwa ta' valur li mur lura d-diskors l-inizjali eh, tiegħi biex ngħid x'inhu ma l-oriġini tal-politika ta' koeżjoni. Forsi hemm bżonn ta' ġestjoni aħjar ta' din il-politika biex bekk taħdem aħjar. Barra minn hekk irridu li l-finanzjamenti ta' koeżjoni jkunu aktar aċċessibbli u nofru aktar valur għal flus. Irrid ikonna implementazzjoni u kontrolli li waslu għal valur tal-flusna u rridu l-politika ta' kozjoni tkun aċċessibbli b'mod realistiku. Għanna bżonn politika ta' kozjoni li tkun mfasla aħjar u marbuta ma' politiki oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Naf li m'għandix biżejjed ħin, Sinjura President, iżda nixtieq insemmi malajr malajr il-kwistjoni ta' kondizzjonalità. Li ġa smajna minn numru ta' kelliema dwar dan is-suġġett miex żmien f'waqtu tajjeb li rresqu dawn l-affarijiet. Rresqu sanzjonijiet li jiġu imposti għal l-izbalji perċepiti tal-gvernijiet nazzjonali. Il-politika e kozjoni importanti raġuni tagħna speċjalment dawk l-aktar fqar. it-tihom eh, nifs tijom lokal manuvra, t om li tijibu l-kompetitivita u tkabbir. Grazzi ħafna. Hemm xi kommenti oħra jew mistoqsijiet? Ndur lura l-Kummissarju, mbagħad nintrattaw din kwistjoni ta' kondizzjonalità makroekonomika. Kien hemm ħafna kritika li tresqet lejk u ħanadilek il-kelma iżda qabel irridu nsemmu din kwistjoni ta' twetti aħjar kif il-politika ta' kohezjoni ħanamlu aktar effettiva, ġestit aħjar u niżguraw li kun hemm valur miżjud. Xi mistoqsijiet jew kummenti jekk jogħġbok, bidritti eżatt. Grazzi, President, għalli għedit l-kelma, jina jizimni Ivan Žagar, parti mid delegazzjoni slovena. Huwa minnu li l-politika ta' koezjoni kella rwol importanti ħafna xtaqdi fi Slovenja fil-dawl tal-izvilupp. Iżda nixtieq nisħaq li pajjiżi differenti għandhom sistemi differenti fis-seħ. Brabta ma dan nixtieq nisħaq li rridu niksbu bilanċ bejn il-proġetti l-kbar. Iżda ma nix ninsaw ukoll il-proġetti li huma iżgħar li jinkludu aktar pubbliku wiesa u jtejbu l-ħajja, l-kwalità ta' ħajja fil-reġun individwali u fil-żoni fil individwali. Għandi ndeja nixtieq resqilkom. Intom semmejtu il-punt ta' kemm mill-GDP il-pajjiżi daħlu bħala investiment Di mhix biss problema tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll tal-gvernijiet nazzjonali. Il-fatt huwa li s-sistema hija riġida wisq, stretta wisq. Huwa minnu li konna qed intejbu dan l-aħħar li inna niżviluppaw l-qudib iżda nemmen li differenza li hemm bħalissa bejn ir-reġjuni individwali llum lum il-ġurnata ġejja minħabba li hemm wisq reġidità. Hemm xi kummenti jew mistoqsijiet oħra? Tajab wis, mela ngħaddi l-kelma l-Kummissarju, smajt il-reazzjonijiet ġenerali, Sinjura Bresso bdiet bil-qalet li issa xi maktur aħmar tal-kondizzjoni tal-makroekonomika għat-toru tagħna iżda raġuni għala għandhom jiġu kastigati għall gvernijiet nazzjonali. Kif ħanejnu li dawk il-pajjiżi li qegħdin eh, jippruvaw eh, ikampaw? ħafna drabi kunem hemm ħafna kastigi, hemm ħafna kondizzjonalità iżda m'hemmx daqshekk inċentivi ir-riserva. U għalhekk il-bilanċ huwa li hemm wisq eh, kastigi u mhux daqshekk inċentivi. Nadil il-kelma kummissarju mbagħad sinjura Bresso jekk jożoba. Mela, mill-bidunet hemm żewġ stati membri li batu itra U mill-punt di vista tal-Kummissjoni nixtieq ngħid li uffiċjalment ma konniex qed nitkellmu dwar il-kondizzjonalità makroekonomika bil-fors, iżda kienet waħda mill-ċentri ta' gvernijiet reġjonali. U għalhekk xtaqt ilkom din sensazzjoni li forsi għandkom din l-emozjoni li forsi għandkom kien hemm ħafna proposti li kienu indirizzati sabiex japplikaw il-26 stat membru jħor iżda mhux għal stat membru partikolari, da mhux minnu. Is-27 stat membru kollhom ma koperti minn dawn il-proposti u kollox huwa bilanċat mod ġust għax dan dibattajn bosta drabi. L-idea ġenerali kienet li konna opportunità u possibilità sabiex ikun hemm tip ta' ratio sabiex bekk ikonna xaġa simili ma' dak li għanna fiż-żona euro li tapplika l-istati membri kollha. Fir-rigward ir-reġun individwali, ta' bilħaq riżultat kollu li silitna għalih kien riżultat ta' kompromess. Huwa diffiċli u komplikat li nifmuħ anki jekk ikun il-sin natif tiegħek, iżda nixtieq ngħidilkom ċarotont li jekk dan l-artiklu ħajġi applikat u implementat u kenna artiklu simili mill-bidu tal-fond ta' koezjoni fir-regoli u regolamenti għal fond ta' koezjoni dan kien artiklu li għatma twetta għatma ġi implementat ma kienx hemm raġuni għala dan kellu jkun il-każ. Iżda din hija regola li stistipola li l-istati membri jekk jider li jkollhom deficit eċċessiv u jkun vera l-każ u ma jaħqux mal-anijiet ta' tkabbir tagħhom f'dak il-każ il-Kummissjoni tista' u għandha tibgħat proposti dwar xirrid isir sabiex jagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni sabiex jintroduċu miżuri biex jagħmlu tajjeb għal dan. Minkejja li xi stati membri jixtiequ jagħmlu azzjoni huma stess, dan jista' jfisser li m'hemmx ħtieġa li ma jeħduhomx wara kollox għaliex lan kollu li jkollna dan it-tip ta' miżuri huwa li nippruvaw nieħduhom f'direzzjoni kompletament differenti u nerġgħu npoġġuhom fi triq tajba għal governanza ekonomika tajba u sirja. U għalhekk dan huwa strument li permezz tiegħu ser iseħħ jekk il-Stati membri rrifjutaw darba wara l-oħra li jaċċettaw il-fatt li il-programmi operazzjonali irridu jiġu adattati. U f'dak il-każ imbagħad irid ikun hemm xi tip ta' azzjoni fl xenarju xi tip ta' mekkaniżmu għal sanzjonijiet u għal kastigi ta' dawn it-tip ta' azzjonijiet. Għal rappreżentanti l-reġuni nixtieq ngħidilhom li dan ovvjament dejjem se jiġi implementat b'mod proporzjonat. Ovvjament, hemm pajjiżi fejn għandhom fejn hemm ħafna awtonomiji u libertà lill-raġuni permezz tal-Kostituzzjoni tagħhom. Għalhekk ma nistax nimmaġina li l-programmi operazzjonali fil-livell raġjonali ħajġu mirati, ħanimmiraw lejhom mhix każ awtomatiku. Il-programmi kollha bisħiħ ser jaqgħu Mhux bil-forse jaqgħu għal sanzjonijiet, jistgħu jkunu xi uħut prom il-programmi jew għafas minn uħud ta' dawn il-programmi, iżda mhux kollha. Ovvjament irid ikun hemm xi tip ta' proporzjonalità fil-sanzjoni jew penalità li tiġi mresqa. Għalhekk l-argument li hemm wisq kastigi u wisq eh, mhux daqshekk inċentivi li fukajtu wisq fuq il-kastigu mhux fuq il-premji xi tajt. Għalhekk aħna qed niddiskutu il-kastigi u mhux l-inċentivi wara kollox. Naħseb Michael Schneider qal u anke oħrajn semmow li design, 95% tal-proposti hemm bil fuqom fuqhom mill-udjenza u din hija sentenza mbagħad niddiskutu għal ħames minuti dwar 5% tal-pija tal-proposta. Nista nifhem dan iżda kienet biss parti mill-istampa ġenerali li xtaqt terressa u l-effetti ta' proposta kollha. Grazzi signora Hubner, mbagħad eh, Debar semmiet li jisa xi xabla ta' Democles u l-Kummissarju qal li fl-arġenarju biss li se tinsuża din l-istrument. Jekk li stati membri rifjutaw kategorikament. Taċċetta President, l-argument li l-effettività tal-politika ta' kohezjoni influenzata mill-ambjent ekonomiku aktar wiesa u għalhekk hemm rabta mhux qed nużaw ħaġa biex nikkastigaw l-nies għal ħaġa oħra, iżda trid ambjent tajjeb biex il-politika ta' kohezjoni taħdem. Uh, Jekk nieħu l-loġika tiegħek qed ngħidu li kemm ekonom ambjent ekonomija ħażina eh, ninsew il politika Ovvjament, politika ta' politika strutturali għandna bżonn eh, illi jkun hemm ċertu tip ta' adattament għal sam oqsm oħrajn. Jiena dejjem kont kontra dal-approċċ u dejjem ħanibqa għaliex jekk nedu l-bazi legali, ma sax tipparaguna il-fond ta' koezjoni li ġdan twaqqaf sabiex jiffaċilita <coughs> l ħolqin ta' kondizjonijiet tal eh, Unjoni Monetarja na l-affarijiet fit-trattat, però rabta bħal ma teżistix. ċort għandi dubi fuq il-bażi legali għal dan. Ma nara l-ebda loġika bejn din l-idea ta' kastigar permezz istrumenti ta' politika oħra għajn l-ġir muxxira ta' taħt politika oħra naħseb li hemm bżonn nirranġaw l-affarijiet politika waħda minn flok insibu vittmina oħra. Huwa kontra loġika preżenti li nużaw fil-kuntest tal-Greċja li il-Greċja issa qiegħda f'diffikultajiet u mux qed nejlu Greċa bil-fondi strutturali. Zidna l-kofinanzjament fl-Unjoni Ewropea fl-istess ħin fil-regolamenti edin niprovdu strument li jmur kontra din il-loġika. Hemm ħafna punti x'nistgħu nres u ma kolkom diskussjoni eh, pożittiva dwar dan imma riżultat huwa diffiċli li tiġudika ħillum. Għandna niznu l-lati pożittivi u dawk negattivi, naraw eh, il-kastigi x'inhuma fil-proġett koezjoni, koeżjoni, il-proġett kellna katina ta' kastigi illi reġġaw il-flus l-ura fil-budget Ewropew u ma nix nalqu widnejna u d-dim l-argumenti taħattijħor. Sina Bresso daqtna sarallik fuq il-makro kondizjonalita li mjaħdem aħjar il kastigi l inċentivi u eh, fuq il-5% ta' riservi li semmet il-Komissjoni għanna inċentiv kbir Pero huwa vera ħafna qed ifukaw fuq il-kondizzjonalità mhux fuq l-inċentivi. Jiena naħseb illi dan jaħdem tajjeb ħafna din l-idea ta' l-inċentivi u l-kastigi ma mhux din kwistjoni. Illi Mm, għanna ninjuraw il-fat li l-politika ta' kważjoni hija politika ta' investiment fuq medda twila ta' żmien. Hija politika li tippermetti l-pajjiż l għonet manka mbagħad ir-reġuni li għandhom il-fondi fidejhom illi jgħinu reġuni jipprogrammaw fuq medda twila ta' żmien politika valida ta' investiment. Illum il-ġurnata 65% tal-investimenti fl-Ewropa ġejjin mill-entitajiet lokali u koll 15% ta' dejn ġej mill-entitajiet lokali, se aħna nimmaġinaw illi għanna din xabla ta' Demokris fuq rasna u nistaw nannu tajjeb, naħseb nkunu sejrin imqarqa għaliex da' kolla li se jinvestu maħna ser jitħasbu bla dubju għaliex beda proċess twil ta' investiment mingħajr ma nkunu nafu fl-aħħar s-nirkupraw il-frustrura tal-finanzjament xtaqt inżid put wieħed u trattat ta' Lisbona. Il-trattat ta' li jenna l-Komitat ta' Reġuni l-possibilta illi eh, nidifendu prinċip ta' sussidjarjetà sal-Qorti tal-Ġustizzja. Għan studjaw din il kwestjoni għaliex huwa każ ċar ħafna. Illi fiħdanu ma nikkonċentrawx fuq eh, l-istituzzjoni tajba u għal daqstant dan il-kas naħseb illi dan il-kas hemm bażi sabiex ners qodem il-qorti tal-ġustizzja kontra ksur tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għaliex, għaliex huwa veru li rridu nikkastigaw dawk ir-reġuni li użaw ħażin il-fondi iġifiri kondizjonalità interna fuq riżultati pożittivi u negattivi, dawn naċċettawh. Anzi, nitolbu ħahna stess Madankollu ma nistax nikkastigaw il-xaħat illi fl-aħħar analiżi wera li m'għandux responsabilità. Jekk jgħidu li eventwalment anka reġuni eh, midjonin li ma jirrispettawx il-patt ta' stabilità u kisru l-patt ta' stabilità fil-budget tagħhom jien aċċettata imma noqgħod attenti għaliex fir-reġuni kollha tagħna e verifikajna li meta jkun hemm investiment fuq meta twila żmien li qata jimblokkaw ruhom dak l-istadju ma tistax iktar titkellem fuq politika ta' tkabbir. U din hija eh, dan huwa tħassib tagħna l-fatt illi qegħdin f'sitwazzjoni fejn nej xuf tħassib aktar għal investituri ġejn sabu f'diffikultà. Il-negozjati se jkunu tfal u diffiċli u naħseb li wissiet il-Kommissarju li l esta ġrit It-tielet punt issa-lum kwistjoni ġeografiċi xaħġa ħaġa li l-Ministru Bjankowska tkellmet dwarha fil-preżentazzjoni tagħha għalfej it-territorju u l-ġeografija huma tant importanti u għalfejn din hija kwistjoni tant importanti fil-proposti l-ġodda. L-aħħar video għallum qabel nibdew diskussjoni.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 Okay, so... Tajjeb wis. Waħda mill-elementi l-iktar importanti tal-pakket il-ġdijt hija fokar imsaħħa fuq politika reġjonali kif rajna u kif rajna wkoll fil-Baħar Baltiku. Nibdew minn dawk li niżlu simam qabel, Giorgio Scamminis, il-kutateni, u membru ta' Kumitat ta' Reġuni, Jikroġbu. Kukume? Okay. Κυρίες και κύριοι, παρόλο που όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι... Grazie, signori. Ħafna με kelima ta' qabli. Mhux ġej mill-pajjiżi li tassew qed isofru mill-kriżi, imma esprimew is-solidarjetà tagħhom lill-awtoritajiet lokali u reġjonali ta' dawk il-pajjiżi illi irridu jiffaċċjaw dik li kważi nsejħila kriżi esistenzjali. Ħafna li tkellmu, tkellmu kontra konformità makroekonomika fil-politika reġjonali u ma persuni li nixtieq naqat magħhom, naqbel magħhom. Madonna kollu rrit nitkellem dwar l-inċentivi wkoll. Għaliex nitkellem dwar il kundizzjonalità biss. Li rrit nifoka dwar fuq huma reġuni urbani. Ovvjament, fil-qafas ġeografiku ġenerali qed nitkellmu dwaru meta nitkellmu fuq politika ta' għal koeżjoni ma nix naħsbu f'mentalità ta' punentu vantu vant u nofsinhar u tramuntana jew sempliċement kontributuri u beneficjarji Issa din hija dimensjoni importanti ħafna tal-politika ta' koeżjoni hija t-tieni dimensjoni illi konsidra approċċi territorjali bażati fuq speċifitajiet u li nfittxu soluzzjoni fuq livelli differenti ta' governanza u flimkien mal-innovazzjoni. Issa fuq iż-żoni urbani Dawn huma proposti ambizjużi għall-aħħar. Nittama li l-Kommissjoni Ewropea kun tista' tmur kontra dawk li għandhom dubi kontra l-ambizzjoni ta' proposti. U għet jgħidu l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza fuq dar reġun il-politika tagħhom li bliet u ovvjament huma affettwati minn dan kollu l-ambjent, politika t enerġija u fatturi oħrajn għanna bżonn żvilupp sostenibbli fl-industrija, ma' din hija sfida kbira l-kohessjoni. U dim l-istatistika li impressjonanti u da xtaqsam ma' GDP tal-żoni urbani ħafna drabi ħafna drabi kollok verità oħra li hija inqas impressjonanti u li toħroġ minn indikaturi oħrajn li mill-GDP. Il-kriżi taffettwa l-aktar il-persuni fiż-żoni urbani dawk fiż-żoni rurali. Aħna nilqaw il-fatt li l-politika se tkun orizzontali għal fond tal-żvilupp reġjonali anke l-fond soċjali. Il-kelma urban hija tisema erba' darbiet fir-rapport anke fl-eradikazzjoni tal-faqar u fatturi oħrajn. Il-fatt li għandek 5% sovvenzjonijiet u ħlasijiet għal din it-tip ta' żvilupp, żvilupp Urban fil-politika tiegħek. Issa mistoqsija hi kif ser jaħdem dan kollu bl-inizjattivi li ġa jeżistu bħal pereżempju mill-Sinski u minn xej oħrajn x'in il-korrelazzjoni bejn il-forum tal u pjattaforma għal zonni urbani u program Interreg illi qed nagħmel referenza t-tielet parti tiegħu għalfej għamiltu rata massima mhux ceiling ta' fil-mija tal-fond kollu ta' koezjoni. t ċer. Sur Molinarum, Ministru l-Edukazzjoni, Riċerka u Innovazzjoni fil zona autonoma tal-Friuli Venezia Giulia fl-Italja. Ikkjoġbuk. Sur rapporter, signori, n-rapprezenta pala ministru reġjonali għal-talim, Università u Riċerka, Reġun ta' Friuli Venezia Giulia, il-Reġun eh, fil-Grigal tal-Italja u fil-ċentru tal-Europa. Il-kooperazzjoni transkonfinali għalina hija ħaġa fid-DNA tagħna aħna konna membri fundaturi tal-Komunità tax-Xogħol għall beadria illi waslet sabiex inkonżommu l-dialogu mal zoni ek-sovjetiċi anka waqt il-gwerra l-berda, l-sfida li għanna qoddimna bda mill-ħruġ mill-krizi, nistaw nirpuwa biz billi naħmu flimkien, u ma nistax niċtu li għanna u kol tħassib għal prospettivi minn issa l-2020. Dan it-tħassib għandu xjaqsam mal-ġejjieni tal-politika ta' koezjoni illi fil-reġun tagħna kellu valur miżjut importanti sabxin zommu l-kompetitività tar-reġun ma jkonvonċunix l-automatizmi aħna favur flessibilità u li nadottaw għal-politika għat-territorji. Nħossu li grazzi għal soluzzjoni sostenibli onklossiva fl-edukazzjoni u taħriġ nistaw nikkwalifikaw il-kapital uman fil-Europa tal-arfin. Din għandha tkun priorità. Aħna soddisfatti mill-proposta tal-Kommissjoni Ewropea li nżommu il-mira kompetitività anka wara l-2013 u anka tal-lajnuna finanzjarja kif ukoll tar-rwol ċentrali riservata għal kooperazzjoni territorjali. Għal daqstant, u kol peress li parta minn dawk il-territorji li jissemmew nishtiqu eh, naqdu flimkien universitajiet illi għandhom rabta qawwija ma' territorju u li hemm żona koordinament sinerġiku fiż-żona kollha tagħna u ninvolvu l-konferenza tar-retturi kemm fil-żona tal-Lubjana u anka fl-Arbija Adria dan pala sinjal ta ġibli operattiv ħankunu qed noffru possibilità li jkun hemm segretarjat konġunt fih dan il-sede ta' rappreżentazzjoni tagħna fi Brussell. Xtaqt Eh, nġbet l-attenzjoni ta' Surħan sabiex jiddefendi proposta ta' kommissjoni u l-Sinjuri Ubneru Presso Serħibkom raskom laħna namlu da kull lista fil-livell reġjonali sabiex ikuna politika ta' koezjoni li tpoġġina f'pożizzjoni li flimkien mal-ġirin tagħna fl-Istati Membri l-ġodda ta' li ġejjin ukoll inkomplu naħdmu fuq il-prioritajiet Ewropa 2020. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim fuq il-lista Jesus Magalo Alar mill-Gvern ta' Galizja fi Spanja u membru ta' Komitat ta' Reġuni rapporter fuq l-regolamenti GTC. Fejn qiegħed? Mitejt minn erbajn. Skużani, diffiċli nara ovvjament kamra bħal din. Grazzi ħafna, Signora Davis. U ħafna illi pal kelimma ta' qabli Il-kriżi ekonomika u finanzjarja ma taffetwax l-reġuni kollha fl-istess mod. Naħseb is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-Ewropa issa qiegħda eh, toħna dibattitu ta' l-umor nofsenar, xaġan inevitabli problemi finanzjari ekonomiċi fisser osterita finanzjarja u ħafna stati membri, ħafna ċittadini l-lum ridu jadataw ruħom ma' situazzjoni ekonomika l-ġdida f'dan il-moment diffiċli il-pjani reġjonali, il-programmi reġjonali jsiru dejjem aktar importanti. U fil reġjun li tista' tara illi l-koeżjoni territorjali is-saħħaħ koeżjoni demokratika. Koeżjoni demokratika importanti għal-reġuni kollha. Dawn tista' tara mhux biss perspettiva ta' spiża manka ta' investiment li għanna bżon u involviment aktar b'saħħtu ta' reġuni sabiex nikzbu eh, firxa tajba ta' rizorsi taħt riskju fil-ġajjeni rridu nizguraw kabir sostenibli u koezjoni u rridu nipermettu li nafusna li l-istrateġija tagħna tkun strateġija maqgħuda u hawnhekk naħseb illi il-grouping Ewropew għal kohezjoni territorjali għandu l-odda neċessarja għal ġejjini sabiex niżguraw ġejjini ta' kooperazzjoni transkonfinali u kooperazzjoni territorjali. Dan il-grouping joħloq netwerk għal dialogu u kooperazzjoni. Fisser il-aqwa prassi tista' tinqasam bej reġuni differenti tista' tfisser e jista' jkun hemm proġetti integrati li jsiru realtà li GTC għandu potenzjal kbir għal dak l-xaqsam kif nipromovu politika ta' koleżjoni fir-reġun u għandu jkun hemm elementi transkonfinali u niżviluppaw politika ta' żvilupp nirrealizzaw ekonomija ta' skala u kol naddu għal-investimenti komuni. Grazie l-Komissjoni Ewropea għaliex zammet moħħa konsiderazzjonijiet illi kienu inklużi fil-rapport illi għadda l-Komitat tal-Reġun tal-Reġuni u għadin insegwu dak illi għal President u l politika ta' koezjoni u l-istrumenti tagħha jsiru iktar effettivi u koll is-surħan xtaqtajt li minnaj rapport appoċ iktar b'saħħtu għal komparazzjoni transkonfinali u interreġjonali appoċċa ta' għawem naħta komissjoni ma sawx niksbu il-mira tagħna ġifri dik ta' kooperazzjoni kważun territorjali, grazzi. Urgent points people want to make on this issue before. Għaw xħati jħor jishti jitkellem. Jiena nixi u kol namma mistoqsijiet l-panel. Jekk għandkom mistoqsija il-emkellim jħor mill-kamra? Jiena president mill-provinċja taljana ta' Katana. nixi ringrazzja l-Kummissarju u l-President u l komissjoni Ewropea għax il taw ħafna attenzjoni għall reġjuni u l-entitajt lokali. Il-Komissarju għan semma il-tħassib tijaw u suġġerimenti tijaw. Ovvjament aħna mux qed nirreferu biss għal video illi il kol rajna. Dawk huma episodji jizzar ħafna. Hemm reġuni li għandhom ħafna fondi u eh, ħafna eh, drabi li ma, ma jintefqux il fluq Ġifri problemi huma akbar eh, minn dak li sema Dawn huma suġġetti illi għandhom aspett politiku. Jiena xat nistaqsi il komissarju għan fil-dan l żmien il-Kummissjoni Ewropea. Eh, semmit dwar il-parteċipazzjoni diretta ta' dawn il-fondi strutturali. E, kollox qiegħed fidej il-reġuni u l-gvernijiet. Il-parteċipazzjoni e, se tkun aktar kbira u ħajkun hemm hemm aktar kważani bejn il-politiki differenti. Ħajkun hemm din integrazzjoni jew il-Kummissjoni se Eh, tibqa lura eh, it-tema politika oħra hija dik li ħarġet mill-diskussjoni dwar iż-żoni urbani u metropolitani li għandhom bżonn ħafna investiment, għandhom bżonn il-broadband, l-enerġija u uh, affarijiet oħra. Grazzi ħafna. Għaw xaħat tiħu li jistaqsi xie mistoqsija taħra oħra lill kummissarju jekk eh, tistaw tirrispondu għal mistoqsijiet li sarulkom jekk joġobkom. Pero jina u koll xtaqt qabel ma nalaq id-dibattitu insemmi xi prioritajiet mhux biss dwar proposti leġislattivi imma anka dwar l-Open Days ta' din il-sena l-investiment eh, fil-investiment eh, u tkabbir għali u sostenibli kif ir-reġuni sejja eh, waslu u dan kollu. Pala l-aħħar rimarki tagħkom, jekk tistgħu tidentifikaw xi priorità ewlenija għal politika ta' koeżjoni tal ġejjeni illi veru ħatejn ir-reġuni u l-bliet biex jilħu l anijiet tagħhom. Xi tkun l-aktar priorità kbira tagħkom barra dak kollu li semmow il-lum. Intom etlu, qedtu, Sinjura Hubner, illi din hija politika tal-bini tal-fiduċja xsejati l-ċittadini il-fiduċja eh, illi eh, turjom illi qegħdin ngħinu reġuni u l-bliet tagħhom. Mela, ħanaddi minn wieħed għal-ieħor u fl-aħħar tala eh, il-Sinjura Hubner, jekk joġobkom, rispondu dwar dawn il-kustonijiet marbuta mal-ġeografija. Grazzi. Jekk ikoll identifika priorità waħda, huwa diffiċli nagħmel dan, naħseb illi il-politika dwar l-enerġija hija l-iktar waħda eh, fil-ċentru tal-politika tal-innovazzjoni fis-snin li ġejjin għal din il-politika ta' kożoni għal ħafna reġuni anke meta wieħed iqis l-impenn li hemm fir-rigward tal-bidla fil-klima u l eh, sostenibilità U naħseb eh, fuq dan hawn ħafna li jaqblu miegħi. Hawnhekk ukoll nixtieq eh, nsemmi xi ħaġa li għajjima għajmuha ħafna huwa il din il-politika urbana il-politika ta' sostenibilità u tal-inklużjoni li qegħdin nitkellmu dwara eh, il-ġana nifukaw fuq ovvjament il-persuni u l-innovazzjoni u dan jorbot ma il-postijiet urbani ma li bliet iġifiri naħseb fuq dan kulħadd qed jaqbel. Inħoss nemmen illi Fir-rigward ta' l-aħħar suġġett dwar il-koezjoni territorjali u l-istrumenti biex nejnu din il-koezjoni territorjali illum eh, stess kenna skambju eh, mal-komissarju għan eh, dwar eh, Ok, l liġi TC u l kooperazzjoni territorjali li huwa suġġett li huwa importanti ħafna mill-perspettiva ta' territorji u jista u kol jitħol mal eh, jista jgħinek u kunem simplifikazzjoni ta' l-istrumenti. Fil-proposti hemm din hemm dan l-użu tal-istrumenti eh, għal networks biex eh, nibnu dawn l-istrateġiji eh, ehm, anka fil-rigward tal tal-Danubju. Iġifiri dan u kol huwa element eh, illi aħna nisaw naħdmu fuq u biex noħolqu l-kooperazzjoni territorjali neċessarja fl-Ewropa li hija kbira u dan jitlob ovvjament illi ikonna strateġija l-makro reġuni. Il ġeografija qed issejħilna biex induru lejn dawn il-kustjonijiet li għadna kemm kellimna fuqhom. Issa, il-komissarju għan kiku kellek tażel li ma il-priorità illi tażel inti, jek tkun, tkun eh, veru koraġuż jek il-makro kondizjonalità eh, makro u mikro kolla demu ma tajbin. Skużawni minn qabel niskuza ruħi ma eh, minn qabel ma eh, dawk illi jina mux sen irrispondi. Imma il-ħabiba tana ġeki eh, għawnek hija stretta ħafna u ma kellix il-ħinu l-opportunità illi nitkellem, musa jkolli opportunità nitkellem dwar ma ħajkonna żmien ieħor biex nitkellmu matul dawn l-open days u aħna nkunu nistgħu nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet kif dejjem nagħmlu fuq il-reġuni montanjużi. Dejjem hemm l-opportunità li wieħed japplika għal fondi u hemm reġuni li għandhom ko finanzjar iktar u li oħrajn aktar baxx Hemm eżempji wkoll ta' dan tiġa eżistenti u dawn huma soluzzjonijiet li ġew adattati għat posta u jiena tkellem dwarhom fil-passat. Intom inti saqsejtni x'inhi l prijorità l-aktar għolja għalija. Il-politika ta' koeżjoni qiegħda hemmhekk biex l-Ewropa tkun tassew tanġibli u viżibbli għaċ-ċittadini. Il-proġett Ewropew mhuwiex proġett illi eh, fih biss proċeduri legali u proċeduri ta' ksur. Huwa dwar eh, illi jkun hemm il-valur miżjud għal ċittadini kollha għal min iħallas it-taxxa. U jekk inni ikonna approċ olistiku lejn kustonijiet palma il enerġija l ura jkonna l-opportunità biex nifukaw Eh, u biex nħarsu lejn ir-riżultati biex nkunu wkoll trasparenti u biex nagħmlu l-Ewropa viżibbli għaċ-ċittadini biex natuha din il-perspettiva pożittiva. Grazzi ħafna tgħid il-President naddu għal Sinjura Hubner biex tala is-sezzjoni ma nafx jekk hi tixtieq xtatini il-priorità tagħha jew inkella tixtieq semmiha waqt il-diskors għal eluq nispera illi <clears throat> tifmuni tajjeb normalment aħna nejdu l-fus ma jimportawx eh, għax hemm ħafna affarijiet oħra x niddiskutu. Ma nistawx noqogħdu nipretendu li l-flus mhumiex eh, ma jitlux fil-kustjoni. Kull uh, il-prattikanti kollha jafu li biex ikollok investimenti effiċjenti irid ikollok massa ta' fondi u mhux qed insemmi biss hawnhekk il-budget eh, tal-Unjoni imma qed eh, tafu intom stess semmejtu dwar il-reġuni li għandhom nuqqasa fondi biex fondi biex jisolvu l-problemi tagħhom. Ġifiri, dawn qed jiddependu fuqna li qegħdin nagħmlu dan il-qafas regolatorju aħna għan nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nisa biex ikollna l-aħjar eh, qafas regolatorju li ma jidependix fuq nawa, din il-massa, dawn il-flus, din hija importanti ħafna. Għalkemm naf ukoll li l-politika ta' kożjoni mandi xaqsan biss mal-flus imma għandha ħafna eh, kustjonijiet oħra li huma importanti. U jekk tippermetti li nħanaddi għal-konklużjoni tiegħi, Eh jiena nixtieq nibda billi nirringrazzjakom ta' dan is-sens ta' responsabilità u li wrejtu anka ta' impenn biex taħdmu flimkien fuq din dan il-qafas tal-politika ta' kozzoni l-2014 l-2020 u jiena u anka il-President kif qalet aħna ma nix waħidna għax għandna li stakeholders u komitata tar-reġjuni qegħdin warajna. Mm, dwar it-ħassib u kommenti ta'kom, intom ikkonfermajtu u taqblu magħna li tkabbir se jsir u għandu jsir eh, permezz ta' involviment tal-autoritajiet reġjonali u lokali tan negozju ta' dawk kollha li jiġġeneraw it-kabbir f'dan il-livell l-istituzzjonijiet Ewropew mis joqogħdu lura biex sa sena diħla jkun qafas legali tajjeb biex intom tnużaw tagħmlu dak li għandkom tagħmlu dak li huwa xogħolkom u aħna għamlu xogħolna tajjeb. Jiena nemmen ukoll li Iva, il-politika għandha tibqa taħdem fi rikwar tal-isfidi li għatanna u d-demna intom ettu u koll din il-politika għanda tpoġġi subbaja fit-territorji fejn hemm bżonn ta' investimenti ġodda biex ikun hemm il-kompetittività u anka irridu nqisu aħjar id-diversità territorjali u s-sitwazzjonijiet differenti li jeżistu fir-reġjuni. Il-koezjoni territorjali semmiet ukoll u anka rwol tal-awtoritajiet lokali u naħseb illi intom taqblu miħaj illi il kwezzjoni territorjali mux bizqan illi jrid jinkiseb minħabba li qiegħed fit-trattat imma huwa ċar għalija minn dak li jgħettu intom illi din il kwezzjoni territorjali fil-fatt hija illi aħna għanna fidejna biex ikonna kooperazzjoni aħjar u tkabbir aħjar u għalek aħna rridu nikzbu il-bilanċa eh, eh, ta' dak illi ħajseħ minn fuq u dak li ħajseħ minn isfel. Xtaqt ngħid ukoll wara dak li smajt min-naħa tagħkom fuq l-istikka u l-tsunnarija u il-pieni li aħna ma nixtiqux nibnu l-Europa fuq kastigi stretti il-makro kondizjonalità naħseb jistaw ma jkunux ġusti u s-sospensjoni tal-fondi ħajkollha impatt dirett fuq ir-reġjuni meta fil-verità l-imġiba ħażina tkun probabbli fuq il-livell nazzjonali għalhekk aħna inħossu l-miżuri ta' kondizjonalità għandhom ikunu marbuta direttament mal-implementazzjoni tal-politika tal-reġuni għandu jkun hemm dialogu bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni u r-reġuni f'dan ir-rigward. Ma tantx eh, aħna diskutejna li simplifikazzjoni, però aħna importanti għalina li din titwassal u għonek mhux qed nitkellmu biss dwar is-sistema u l-amministrazzjoni, imma anka dwar il-beneficjarja ħarin li jitrattaw il-burokrazija hawnhekk qiegħda naħseb Eh, dwar ir-riżultati, il-politika tagħna ħatkun tkun lej lejn ir-riżultati għax kulħadd rida, imma biex wieħed iżomm traċċa ta' dawn ir-riżultati ma jridx ifisser irid ikun hemm aktar sforzi eh, biex naraw x'huma riżultati aktar milli nwassluhom ir-riżultati is-sensitività territorjali importanti ħafna għal darboħra nilqa l-allinjament tal-politika ta' kozzani ma l-istrateġija tal-2020 u anka l-konċentrazzjoni ta' rizorsi fuq il-numru limitat ta' eh, proġetti naf illi hawnhekk għandna sensitività territorjali u l-konċentrazzjoni ma tistax issir għal eh, detriment ta' kustjonijiet oħra. Nixtieq ngħid għal darboħra u kol dwar il-fondi li għandna nkunu ċari dwar dan Milli fimt jien minn dak li qettu intom u anka li l-opinjoni tiegħu wkoll huwa li għandna proposta tajba qudiemna fuq il-mejda u jiena għandi fiduċja illi dawn ir-regolamenti il ħajjejnuna biex ikonna din il-politika li hija orjentata lejn ir-riżultati li ħad involvi fiha l-gvernijiet u l-awtoritajiet li għax xi ħaġa għall-qalb il-Kummissjoni u anke l-Parlament u dan kollu ħajkun ibbażat fuq din l-istrateġija orjentata lejn investimenti b'dan il-qafas komuni li jkopri l-fondi strutturali. Hemm ħafna proposti ta' kif jistgħu jintużaw tista' tintuża din possibilità fil-proposta tal-Kummissjoni hemm l-inċentivi, hemm il-kondizzjonalità wkoll illi għandha tiġi eh, formulata biex ikun hemm interventi aktar effettivi u tiffoka fuq il-prioritajiet Ewropej u tħalli il-flessibilta għal aġġustament tal-speċifiċitajiet territorjali. Nixtieq nirringrazzjakom għal darbohra tal-ibqajtu hawnhekk magħna sal-aħħar u nispera li jkollkom diskussjonijiet utli ħafna fil-laqat li ħaj kolkom. tinsawx illi aħna fil-komitat tal-reġi eh, aħna rapporters li ħankun għadin naħdmu it-fit ma'kom. Għalek eh, ħosukom liberi tiġu għaw u tiddiskutu. Mux biex fil-Open Days tal-Komissjoni manka f'dawk tal-Parlament. Grazzi ħafna. Qabel ma morru nixtieq nirringrazzjakom kena ħafna xol xinkopru grazzi tal-li bqajtu għaw grazzi tal-interpreti naf illi kullħal beda jitkellem jaġġel u għalek niskuza ruħi. Eh, il-kritiċi jgħidu din ah, tiġri u tiġri. Naħseb anka dan id-debattitu ħa jiġri u jiġri u ħanibqaw niddiskutu ħanka fil-laxar edizzjoni. Palissa għaw postcards iduru fejn intom tistaw tnislu l-opinjonijiet ta'kom dwar xista jisir fl-axar edizzjoni ta' dan l-avveniment. Iktbu l-ideja ta'kom u ibatu ilna. Grazie ħafna.